Okay, good afternoon everybody. Il-war nofsinari tajjeb. Xiftit strampi li npoġġi hawnhekk għax is-soltu impoġġi naħa l-oħra, imma llum ġurnata speċjali għaliex ħadd mill-presidenti tagħna ma huwa disponibbli għal-laqgħa tal-lum. Però nispera illi waqt illa għax xi kollegi oħra jistgħu jidu posti. Fuq l agenda irrid ninformakom illi punt sitta il-beħ ta' ċittadinanzi u il-viza li tinata mill-konsulati ta' stati membri dan il-punt ġim pospost għallaqa oħra jekk mem lebda oġġezzjoni nistgħu nadottaw l-aġenda hekk kif inbidlet. It-tieni punt, sfortunatament illum mhux se jkun hemm interpretazzjoni mill-Irlandiż, id-Daniż u l-Kroat. L-aħħar avviż il-ħin tal-votazzjoni huwa is-26 ikun tajjeb jekk kulħadd ikollu il-kart tal-votazzjoni sabiex niproċedu kemm jista' jkun malaj. Irridu napprovaw xi minuti ta' xi laqat. Il-laqat ta' 30 ta' Marzu 2015 u l-ewwel ta' April 2015 il-laqat ta' 28 u 29 ta' Mejju tal-2015 u dik ta' tin tal-Lulju 2015. Jekk mem lebda oġġezzjoni għal dawn il-minuti nistaw napprovawhom. Tajjeb, kollegi, nistaw nibdew bl-ewwel punt fuq l-aġenda li huwa l-għajnuna legali għal persuni suspettati jew mixlija li huma mċaħda mill-libertà kif ukoll għajnuna legali fi proċedimenti ta' mandat ta' arrest Ewropew. Illum nisemew dwar is-sitwazzjoni tan negozjati ta' trilogu fejn, fejn jidħol dal-fajl importanti fejn jitlu drittijiet proċedurali fi proċeduri kriminali. Iġifiri, la bozza ta' direttiva fuq il-għajnuna legali provvisorja għal persuni suspettati u akkużati imċaħda mill-libertà u l-għajnuna legali fil-mandat, fil-proċeduri ta' mandat ta' arrest Ewropej. Għalek naddi il-kelma li rapporter il-Sur De Jong għalli jiprezentanna din is-situazzjoni. Grazie ħafna, Signora President. Nasab il-fat li ħat mu u għasinjal tajjeb għax fisser illi mem lebda konflitt u dan huwa l-ispirtu li kellna sam il-bidu tas-sena. Ma konna minna lebda progress qabel il-presidenza ta' qabel imma fl-istess ħin kien perjodu utli għaliex stajna nħarsu lejn argumenti wara l-pożizzjonijiet nifmu xurxin aħjar u nifmu u kienet għanzi l-intenzjoni tal-presidenza u tijaj li nimxu b'manjera aktar, b'manjera aktar pragmatika. Dan ma rridnix li jirriżulta f'sitwazzjoni fejn ma kunix nistgħu nimxu aktar l qudiem Iżda dis-sena nemdew l-artikli infushom dwar l-artikli tal-mandat tal-Rest Ewropew. Jider li nistew naslu fuq ftejim dwar dan l-artiklu 5 b'mod iktar faċli minn artikli oħra. Irridu ndiskutu wkoll il-kwalità tal-għajnuna legali. Dan kienu fir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni u ħsibna li ikun importanti li nirriflettu fuq din id-direttiva. Kanna diversi laqat kemm formali u informali mal-Presidenza Olandiża u naħseb li tajjeb li ngħidu illi għamilna ħafna progress fejn jidħol artiklu 5 Anki artiklu 5a dwar il-kwalità tal-lajnuna legali. Hemm xi differenzi u għadna rridu naraw xqal il-grupp ta' ħidma tal-Kunsill xint laħaqa ti trilogu imma jider li bod ġenerali għamna progress. Et inħarsu lejn il-Kummissjoni sabiex tigwidana fejn jitol l-artiklu tal-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropea. Em, situazzjoni ta' konfrontazzjoni, ta' identità, ta' mistoqsijiet l-persuna illi jirrikjedu għajnuna legali. Aħna niddependu ħafna dwar dak li l-Kummissjoni tgħid li huwa neċessarjament mill-perspettiva legali. Fejn il-Kummissjoni tista' tigwidana fl-ambitu imma jista' jkun hemm vojt legali jekk ma nirreferux b'mod espliċitu lejn ċertu sitwazzjonijiet hemm xi pajizi illi qed jistaqsu għal investigazzjoni speċifiċi fil-pajizi fejn japplikaw aħna aħna rridu riżultat minna tal-Kummissjoni u mbagħad nistgħu nkomplu naħdmu fuq dan. Naħseb illi għamilna ħafna mill dak li ħsibna li rridina namlu fil- fil-president, fl-ewwel nofsa president Olandiża ħadna inizjattiva s-sena l-oħra sabiex flimkien mal-segretarjat nibdew evalwazzjoni ta' impatt xinu ma l-konsegwenzi tal-emendi li aħna proponejna meta imqabla mal-proposta tal-Komissjoni. Imma ah, ma kellna l-ebda evalwazzjoni ta' impatt sissa fuq l-emendi tagħna. Ta Dan din l-evalwazzjoni se tifoka mhux biss fuq l-ispejjeż finanzjarji iżda wkoll fuq il-konsegwenzi l-effetti fuq id-drittijiet anki soċjali tal-persuni. Se jkun hemm evalwazzjoni bilanċjata jkun importanti għalina wkoll li jkun hemm dialogu mal-Kunsill meta it-test ikun lest. qed nistennew l-ewwel abbozz mhux dak finali li kun lest sa nofs april ta' din l-evalwazzjoni ta' impatt. Se jkun hemm laqgħa biex niddiskutu dan din l-evalwazzjoni u il it-triq il qudiem dan se jsir din qas isir fis-17 ta' April. Is-segretarjat se jippreżenta l-evalwazzjoni ta' impatt imma wkoll se nippruvaw nagħmlu abbot ta' dokumenta ħidma u niddiskutu b'mod apert kif għamilna sissa ma' shadows u nisperaw li jkun hemm kunsens palma massilina sissa it-tip ta' proċedura illi segwu fit-tini nofs tal-Presidenza Olandiża diġi diskussa wkoll. Inkunu ambizjużi jekk nippruvaw nagħlqu dan il-fajl sal-aħħar tal president Olandiża imma l-laqa ta' 17 ta' April hija waħda importanti ħafna u nispera li l-kollegi tagħna jkunu hemmhekk sabiex inkunu nistgħu niddeċidu x'inhu l-aħjar mod biex nimxu l-qudiem. Grazzi ħafna nispera li kulħadd ikun hemmhekk, issa nixtieq ngħaddi il-kelma lil shadows oħra u issa se nagħti il-kelma lis sinjura Zippel li hija ir-rapporter ta' grupp SND u se titkellem bil-Ġermaniż illum. Ser nibda billi nirringrazzja lil Dennis tax-xogħol tiegħu u ix-Shadow Rapporters l-oħra għax kellna kooperazzjoni tajba u kostruttiva palma għal Denis fil-klim tiegħu fuq xi punti kellna ftejjim provizorju. Dan huwa importanti għalina bħala Parlament. Hemm artiklu ġdid illi zidna dwar l-awtorità li se tkun responsabbli mill-proċessar tal-ispejjeż tal-għajnuna legali. Ridna inkunu ċerti li din id-deċiżjoni tkun indipendenti minn kull kalkoli ta' investigazzjoni. Rridu niżguraw il-kwalità u l-effiċjenza tal-ispejjeż tajnuna legali u dawn jiġu inklużi jekk ma jkunx hemm bdil se jkun hemm artiklu ieħor dwar l-estensjoni tal-għajnuna legali bħalma qal però tennis dan kollu huwa provizorja. Qed nistennew l-approvazzjoni min-naħa tal-gvernijiet nazzjonali iżda maħniex ċerti jekk dan u se jkun aċċettat jew irrifjutat imma meta jkun iż-żmien tajjeb nistgħu niddiskutu b'mod kostruttiv. Hemm bħalissa dan il-ftehim proviżorju hemm ukoll diskussjoni dwar l-ispejjeż u shadow rapporters u maħer għanisa biex jaraw il-rizultati ta' diskussjonijiet biex forsi nsaħħu il-pożizzjoni tagħna jiena ħerqana sabiex inkompli il- kooperazzjoni kostruttiva ma' Dennis u mal Shadow Rapporters oħra u kol mal-Kunsil. Grazzi ħafna, Signora Zip. Ma nafx jekk hemm xi istituzzjonijiet oħra li jixtiequ jitkellmu dwar din il proġettura mintomx obbligati ma jiex jek tixtiqu titkellmu tistgħu. Kunsill. Nixtieq ngħid xi ħaġa. Grazzi ħafna, Signora President, mhux sigret li hemm differenzi kbar bejn il-pożizzjoni tal-Parlament u tal-Kunsill. Il-Kunsill jillimita l-ambitu tal-, -parlament, tal kunsill il ambitu tal id għal persuni li mumiex imċaħda mill-libertà. Għanna qed naħdmu flimkien mal-rapporter sabiex insibu soluzzjoni. Naħseb semma diġa is-sur Dejong li diġa seħu żewġ trilogi matul din il-presidenza dawn kienu kostruttivi kien hemm rieda sabiex naslu għal kompromess. Jiena nirringrazzja l rapporter u l xedon rapporter tal um, tal-kooperazzjoni tagħhom matul id-diskussjonijiet. Bħalma semmejna ħafna se jiddependi mill-evalwazzjoni ta' impatt li il-Parlament qed jagħmel palissa mill-opinjoni tal-Istati membri u għall-intenzjoni tal-Presidenza illi naħdmu bisħe fuq dan il-fajl u aħna ħerqana għal aktar kooperazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna għal dawn il-klim tal-Kunsil. Il-Kommissjoni ma tixtiex titkellem. Mela nistaw nalqu dan il-punt u naddu għal punt 5. Il-punt li mis fuq l-agenda hija prezentazzjoni mill Sur Janis Dimitra Kopulas l-sfidi mill perspettiva professjonali sabiex u gwaljanza għal persuni LGBT. Nistaw naddu il-kelma lil l-Sur Dimitra Kopulos. Grazzi, grazzi tal istidintu l-Aġenzija Ewropea Drittijiet Fundamentali sabiex tippreżenta ix-xogħol dwar is-sitwazzjoni tal-persuni LGBT fl-Unjoni Ewropea. Persuni jistgħu jkollhom orjentazzjoni sessuali differenti, però għandna l-istess drittijiet għall edukazzjoni l-kura tas saħħa u li nkunu trattati l-istess. Għandhom l-istess dritt li jiexu fid-dinjetà ħilsa mill-biża u ħilsa mill-diskriminazzjoni. Minkejja progress sinifikattiv fil-politiki fadlinna x'naqtfu sabiex ikun hemm ugwaljanza bdejna niġbru evidenza fuq id-drittijiet ta' persuni LGBT kważi disa snin ilu. Eżattament wara l-istabilejna l-Aġenzija nifissa. Bidejna b'eżaminazzjoni u analizi komprensiva li ġiet ippubblikata fil-2010 fuq politiki u liġijiet li jaffettwaw il-persuni LGBT. Fil-2015 kien hemm aġġornament li juru tendenzi titjib, pero u kol noqqasijiet. Inkludejna għawnek u kol id-drittijiet ta' persuni intersex. Nishtiq unkomplu nadmu dwar dan fil-futur. Fil-2013 ħirġna riżultati tal-akbar starriċ sissa illi ta' vuċi lil aktar minn 93,000 persuna LGBT illi setsew jesprimu il-tassib tagħhom. Il-ġimgħa l-oħra ippreżentajna il-riżultati tal-aħħar starriċ tagħna hawnhekk fil-Parlament Ewropew li huwa l-aħħar parti tal-puzzle li huwa riżultat tal-istħarriċ innifsu. Aħna Palma ed tkellimna ma' aktar minn 93,000 persuna madwar l-Unjoni. Hemm aktar minn 1000 uffiċjali pubbliċi, pulizija liema illi jesperjenzaw dan huma nfushom hemm ħafna ostakli illi persuni LGBT jiltaqgħu magħhom fosthom fil-edukazzjoni, fil-infurzar tal-liġi. Irridu nipproteġu u nipromovi id-drittijiet għal persuni LGBT. Dan l-istarriġ ifokajna fuq zoni fejn il-liġijiet fil-pajizi ma joffrux protezzjoni l-persuni LGBT biex naraw jekk il-persuni LGBT jekk jaffaċċawx diskriminazzjoni fi xogħol iżda wkoll f'setturi aktar importanti tal-ħajja. Dan id-diskriminazzjoni taffettwa l-persuni LGBT fil-edukazzjoni kura tas-saħħa, fl-edukazzjoni aħna għanna bżon ta' direttiva għal trattament ugwali. Għan nibda bil uffiċjali pubbliċi li huma responsabli mill-politiki. l sħariċ wara illi ħafna minnhom huma lesti li jizidu u jirrispettaw id-drittijiet tal-persuni LGBT. Huma konxi illi il-liġijiet huma importanti sabiex ikun hemm bidla f'pajjiżhom għaliex ikun hemm impatt tal-liġijiet Ewropej fuq livell nazzjonali. Jemnu illi azzjoni Ewropea għandha impatt pożittiv iżda saħ ukoll fuq l-importanza kritika ta' żewġ fatturi importanti oħra. L-appoġġ pubbliku minn mexxejja politiċi u l-appoġġ tal-medja, speċjalment f'dawk il-stati membri fejn l-ugwaljanza ta' persuni LGBT għadha kwistjoni taħraq Kienem u kol sfidi li jenfasizzaw żewġ ostakli. It-tolleranza illi għada miex daqseg b'saħħitha speċjalment fil-vant tal-Ewropa u dejn taffetwa lil-persuni LGBT. Autoritajiet pubbliċi għalunna illi mhux se jinvestu fil-politiki ta' kwalità jekk il-beneficjarji ma, ma jisemewx il-vuċi tagħhom. Ħafna għalliema fis-settur tal-edukazzjoni għalu li, li esperienza u bullying ġewwa l-iskejjel. Il-miżuri spiss ma jindirizzawx il-kustjonijiet speċifiċi fejn jitlu studenti LGBT, però għallima għalet illi il-violenza ġo l-iskola mijiex problema signifikanti, però huma problema l-insulti omofobiċi. ħafna mill-allima illi tkellimna magħhom għalu li jemnu nuqqas ta' materjal ta' talim fejn jitlu persuni ta' LGBT. Il-drittijiet ta' dawn il-persuni mux parti mill-kurrikulu ċiviku. U ma lessi li appoġġaw li studenti LGBT li jaffaċċaw problemi l-iskola. Il-mizuri ta' bullying iridu kol joħol u situazzjoni aħjar persuni LGBT f'diversi pajjiżi irridu namlu aktar sabiex il-dali ma jkunu mejuna sabiex jappoġġaw li dan persuni. Irridu nizguraw li kulħadd ikun trattat l-istess u jkollu l-istess għajnuna ta' kura fil-kura tas saħħa ħafna qalu illi il-pazjenti LGBT jiġu trattati għandhom jiġu trattati l-istess, imma f'xi pajjiżi bħal l-Ungarija, l-Italja, Slovakkja, il-Latvja u pajjiżi oħra konna sorpriżi illi xi tobba qalu illi xi kollegi jaraw lil persuni LGBT bħala persuni morda. Dan għajem tħassib serju fil-mod kif dawn il-tobba jittrattaw lil persuni li huma LGBT u ma jaħbux dan il-fatt. Emżon ta' politiki speċifiċi ta' taħriġ biex napoġġaw aħjar lil persuni LGBT fil-settur ta' kura tas saħħa Em, tobba li speċjalizzaw fil-kwistjonijiet transessuali illi għalu illi għadu jrid tisir ħafna fejn fen titol kura tas-saħħa tal dawn il-persuni. Per eżempju, il l-operazzjoni għal-bidla fissess sess eh, irridu naħdmu aktar fuqa. Irridu irridu kunem tibdil ukoll fil-dokumenti. Dan mhux faċli għaliex f'numru ta' pajjiżi huwa diffiċli li ssib uffiċjal tal-pulizija li jiġu intervistati fuq kwistjonijiet ta' persuni LGBT. U dan jgħidilna ħafna, ħafna minn dawk li ġew mistoqsija jitkellmu dwar il-vulnerabilità ta' persuni LGBT għad-diskriminazzjoni. Dan l-aktar f'pajjiżi fejn il-liġijiet għal vittmi ta' diskriminazzjoni huma għaz sviluppati hemm bżonn ta' azzjoni Ewropea għal ċittadini. Ir-reviżjoni tal-2012 tieħu konsiderazzjoni it-tip ta' krimini ta' reati li jiġu kommessi kontra l-persuni u persuni LGBT jistaw igawdu kol minn servizzi aktar immirati. Xi pulizija ma tawx importanza bizzejiet l-rejati ta' mibeda fuq persuni LGBT. ħafna pajizi l-uffiċjal ta' pulizija għalu tkellmu dwar nuqqas ta' taħriġ sabiex jindirizzaw dawn ir-reati jew minħabba nuqqas ta' interess jew inkella minħabba nuqqas ta' risorsi. Però f'xi pajjiżi bħal Kroazja, l-Irlanda, Danimarka, ir-Renju Unit u oħrajn l-uffiċjal tal-Pulizija kellmuna dwar kwistjonijiet importanti dwar taħriġ immirat sabiex jajnu l-organizzazzjonijiet LGBT sabiex itejbu kol il-rapportaċ ta' rejati ta' mibeda. Nishti najt li għana noppoġġaw il-lista ta' azzjonijiet li tejbu il-kwalità ta' ħajja ta' persuni ta' LGBT. Dan dawn huma azzjonijiet importanti u għandhom jiġu rikonoxxuti. L-aħħar rapport tal-Aġenzija illi ippreżentajnikom din il-Kamra għandhom ħafna opinjoniet minnaħa tal-Stati membri li jistgħu jkunu utli fil-diskussjoni tagħkom. Jina nagħlaq il-preżentazzjoni tiegħi tliet opinjonijiet illi sibt li huma importanti ħafna. Li ninkoraġġixxu il-viżibilità ta' persuni LGBT għal anki fuq livell politiku li nimplementaw auditar fuq diversità fil-autoritajiet nazzjonali. It-tielet li nipreparaw għal-futur, nipreparaw l-allima nagħtuhom l-odda, nadduhom l-opportunità illi jbidlu l-iskajl tagħhom jbidluhom f'ambjent illi jistgħu jappoġġaw lil kulħadd anke persuni LGBT sabiex jarxu f'Ewropa fejn hemm rispett għal l-ugwaljanza l-stat dritt u il-drittijiet ta' persuni li huma f'minorità. Grazzi ħafna sur Dimitra Kopulos, naħseb li dan huwa rapport importanti ħafna jekk inħarsu madwarna forsi naħsbu li m'hemmx problemi għandna ħafna politiki persuni marufa illi jgħidu li huma omosessuali u naħsbu li mem lebda problema, pero nafu li jem xi problemi u l-rapport tijak juri dan u juri fejn huma il-problemi fis setturi differenti għalek dan ix-xogħol tajnuna sabiex inkunu nafu x'nistgħu nagħmlu sabiex nelbu l-inugwaljanza fejn jitlu persuni LGBT fis-soċjetajiet tagħna ma nafx jekk xi ħadd iridx jitkellem. Jean lambat. Grazzi ħafna għal prezentazzjoni. Jiena interessata li nisma dwar x'taħseb dwar il-leġizlazzjoni Ewropeja illi iġib maħħa responsabiltajiet għal korpijiet ta' gwaljanza sabiex jizguraw illi leġislazzjoni tiġi inforzata, għanna u kol finanzjamenti sabiex inħarġu nies fil-post ta' xogħol sabiex jindirizzaw id-diversità. Però minnaħa l-oħra <coughs> kif taħseb li nistgħu nużaw dan kollu b'mod aħjar sabiex naffettwaw il- l-opinjonijiet fis soċjetà naraw fil-settur fil tal-pulizija, fil-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa. Hemm leġiżlazzjoni fil-post tax-xogħol tagħhom, imma kif nistgħu immexxu lil dan kollu l-barra mill-post tax-xogħol u naħdu fis-soċjetà. Grazzi. Issa, Sir Jurek. Grazzi ħafna. Jina għandi ħafna mistoqsijiet li nishtiq namilom l ma importax. Dan eh, l-approċ fir rigward ta' persuni intersessuali. Intom, bis, bista din il-kategorija fil-prezentazzjoni tijak u eh, jekk iva danna sar apposta, jew inkella għalix hija kategorija li ma nafux bizzejiet dwara Mbagħad ħaġa oħra illi jiena xtaqt nikkommenta fuqha eh, fuq il-referendum fi Slovakkja u Slovenja. U eh, talba tal-komunità tal-LGBT fi rigward tal-iskejjel u affarijiet oħrajn. Mbagħad mistoqsija oħra li tirrigwarda id-diskrizzjoni li tajtna int tar-realtà deskrizzjoni li li li itni xifti tal aħna isna qegħdin nisseparaw ruħna u nidbedu mill-kultura nisranija tana illi hija propju imnaqxa fit-trattati. Dan huwa fil-fema tiegħi approċċ negattiv ħafna għal li jieħu eh, approċ pjuttost negattiv għal l-imġiba u l-attività omosessuali u mux għal tendenza fija infissa. Inti eh, interessat f'komunità li ċerti membri taħħa eh, jipruvaw forsi jastjenu minn li kollom attività sessuali u jishti u jibqaw puri. Inti Eh, x'taħseb dwar dan? Din ukoll hija tip ta' imġiba sessuali u um, dawn huma persuni illi ma tantx jitkellmu dwar din is-sesswalità tagħhom għaliex jgħixu f'soċjetà illi ma tantx eh, ġalhom iħossuhom komdi li jitkellmu dwar dawn l-affarijiet. Jiena u koll għandi ftit mistoqsijiet addizzjonali li nixtieq nagħmilhom fu eh, l-LGBT jew persuni LGBTI. Inti tkellimt dwar dispożizzjoni medika għal persuni trans u intersessuali. Fejn jisħu l-iktar it-tobba fuq l-aspetti fiziċi, l-aspetti psikoloġiċi. Xtib ta' pariri u xtib ta' jnuna għettinata li l-om u fil-qasam tal-edukazzjoni x'qed isir hemmhekk. Jiena ma naħsibx illi eh, fl-Unjoni Ewropea sej eh, konna drittijiet indaqsa l persuni kollha fl-Unjoni Ewropea Eh, sakem ma aħna nkunu solvejna l-problema ta' dak li jiġri fl-iskejjel, fil-gruppi ta' zaza, u anki il- eh, fost adulti persuni li jużaw klim diskriminatorju, klim li joffendi biex jirreferi għal, eh, għal persuni omosessuali. Forsi tista tajdilna xi ħaġa dwar il-materjal edukattiv li jintuża. Per eżempju fil-suġġetti normali bħal matematika fejn ikun hemm ukoll persuni eh, omosessuali. Umbat fuq il-rejati ta' mibeda Għanna nafu illi f'ħafna pajjiżi l-istatistika ma tantxija pozittiva, ma tantxija tajba. Meta wieħed ħares lejn l sfont tal-estremizmu tal-lemin għal daw il-persuni li wetqu dawn ir-reati. Kif inu koper dan kollu f'dak li għattinna inti? Mela, ħalli nibda billi nirreferi għal xiftit mill-punti li nittama li jena semmejton fil-prezentazzjoni tiegħi u l-appell li għamilna għal direttiva li tkun effettiva u orizzontali fil rigward ta' l-ugwaljanza il-direttiva 73 u 70 tħares ċerti aspetti hemm id-disabilità, l-età, l-orientament sessuali mhumiex koperti bl-istess mod. Waħna aħna nħossu li l-proposta li saret mill-Kummissjoni Ewropea fl-2008 tista tamel tajjeb għal dan il-vojt fil-salvagwardja illi għanna bħalissa il-leġislazzjoni mhux biss eh, xi ħaġa li prevjeni u tikkastiga imma anki xi ħaġa illi toħloq u tqajjem koxjenza dwar id-drittijiet u il-prinċipli li għandna insegwu fil-ħajja ta' kuljum tagħna. Għalhekk naħseb dana jista' jkun messaġġ ċar mill-istituzzjonijiet Ewropej li kieku huma kellhom jaddottaw direttiva li l-Unjoni Ewropea tikkonsidra raġunijiet kollha għad-diskriminazzjoni għandhom ikunu it-trattati bl-istess mod. L-edukazzjoni u s-saħħa għadin kollu jissemmew fil-ġbir ta' data tagħna bħala osma ta' priorità għal kulħadd huma parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum importanti għal żgħażagħ mod partikolari u tkun ħaġa skomda li l-Unjoni Ewropea ma tagħmilx sforz partikolari u tirrikonoxxi il responsabilta primarja għal dawn id-deċiżjonijiet hija ta' l-istati membri tkun ħaġa kera jekk eh, aħna ma naħdmux biex natu iktar protezzjoni għal persuni li huma f'minoranza biex niskuraw illi jingħataw trattament indaqs. Jiena ma naħsibx illi r-referejt għal xi referendum f'xi stati membri, imma iva l-istati membri għandhom id-dritt illi eh, jorganizzaw referendum uh, u jikkonkludu huma bejnietom fuq kif irridu jaħdmu fuq dak kollu li għandu xaqsa mal-politika tal-familja dejjem fil-kontest aktar wiesa tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea u ta' trattati. Jiena naf kifat diġa illi aħna qatt maħdimna fuq persuni intersessuali fl-modi u r-riċerka li prezentajt il-kom il-lum il kom il lum illi intemmet sena u nofs ilu ma kienieċ tinkludi l-kategorija ta' persuni intersessuali aħna bdejna b'analizi b'analiżi legali li ġiet publikata din is-sena u aħna se nkomplu nirrapportaw fuq is-sitwazzjoni tagħhom aktar fid-dettall. Issa, Fu il-kustjoni tar-rejati ta' mibeda u l-istatistika. Qabel ma aħna naraw jekk ir-rejati ta' mibeda kontra persuni lesbjani, gay, transessuali, bisessuali, ecc. Eh, u kif huma riflessi fl-istatistika, irridu marru pass lura u naraw jekk il-forzi tal-forzar eh, tal-liġi għandhomx lodot eh, meħtieġa biex jirrekordjaw dawn il-reati fil-Germania per eżempju jirrekordjaw eh, dawn it-tip ta' reati biss jekk tkun ġejja minn xi persuna u xi grupp affiljati mal-lemin estrem. Imma irrid isir iktar irridu naraw kif kull stat membru il-forza tal-pulizija tirreġistra dawn it-tipi ta' reati għandhom formula fejn jistaw jirrekordjaw il-raġuni għal fejn ikun twetta il-rejat, eh, min eh, wetta il-rejat, etc. Għalina hemm ċerti fażijiet ir-rapportar ta' dawn ir-reati ta' mibeda u mir-riċerka rajna li persuni tal-LGBT jew inkella minoranzi etniċi jew nisa li mhumiex minoranza ma huma nofs il-popolazzjoni tad-dinja minn l-aħħar stħarriċ li għamilna fuq il-vjolenza kontra n-nisa rajna illi anki dan il-grupp jiġifieri n-nisa jisibuwa diffiċli illi eh, javviċinaw il-persuni tal-inforzar tal-liġi u jirrapportaw il-rejat li kun sar kontra tagħhom. Ġifiri rapportar huwa l-ewwel fażi u meta jiġi rapportat rejat il-pulizija jrid ikollha il-formula adattata biex tirreġistra dan ir-rejat u mbagħad wara jkun hemm il-prosekuzzjoni għalhekk hemm bżonn li jkun hemm Eh, semplifikazzjoni ta' dawn il fazijiet kollha eh, u rridu naħdmu mal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi biex naraw kif nistaw intejbu il-rapportar, il-reġistrar eh, ta' dawn il-rejati sabiex imbagħad ikun hemm prosekuzzjoni aktar effettiva. Grazzi ħafna. Waqt il-dibattitu kemm il-darba semmet id-direttiva dwar it-trattament in-daqs u għamnek nistaw najdu bil miftuħ illi fil-parlament ħafna jħobbu jisħu illi kull ċittadin fl-Unjoni Ewropea għandu l-istess drittijiet. Anki il-Kommissjoni li prezentat il-proposta taqbel. Għalek, meta għet iżon f'moħħu dawn il-punti kollha li semmew il wara nofsinhar, nixtieq nistaqsi l kummissjoni u eh, forsi għandhom xi idejat jaqsmu magħna fuq it-trattament indaqs. Il-wara nofsinhar it-tajjeb u grazzi l-Aġenzija Drittijiet Fundamentali u l-Kumitat Libe tal-li poġġejtu dan il-punt fuq l-agenda fuq il-trattament, fuq il-direttiva dwar trattament indaqs intom il-kol tafu il-Kommissjoni edha timpenja ruħa bisħiħ biex taħdem fuq dan il suġġett Naħseb illija l-iktar azzjoni importanti illi qed issir f'dan il-qasam għal hija direttiva. Aħna kontenti bir-rapport tal-FRA għaliex turi iswed fuq abjad u eh, hija uh, bbażata fuq l-opinjonijiet ta' uffiċjali pubbliċi fuq kemm warfin, kif qed jiġu indirizzati dawn il-problemi, eċetera. U waħda mill-konklużjonijiet ewlenin hija li l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea hija pożittiva, jiġifieri u koll ideja tajba illi aħna ħriġna b'dan il-pakket ta' azzjonijiet illi għamilna aħna f'Diċembru. Għalek issa aħna rridu naraw xinuma l-sfidi predominanti li rridu nifacċaw, eh, nappoġġaw li l-Istati membri fil-qasam tal-edukazzjoni, saħħa non-diskriminazzjoni, reati ta' mibeda, diskorsi ta' mibeda, li huma kollha parti mill-lista mil ta' azzjonijiet li fassalna aħna. Aħna nafu kol illi l-istati membri għandhom il-kompetenza ewlenija f'dan ir-rigward u aħna irridu nappoġġaw lil daw kollha illi jixtiequ isir jafu iktar fuq da' suġġett. Issa aħna nistaw naħdmu għalix nifmu waħjar li ma huma loqsma li rridu nikkonċentraw fuq u mudana grazzi għal rapport tal-Aġenzija Drittijiet Fundamentali. Grazzi. Grazzi ħafna. Jena naħseb mela li il-ġlieda għal din il-direttiva trattament indaqs set kompli jena irrit najt fl-axħar ta' dan id-dibattitu illi għall-Unjoni Ewropea iva għanna dmir politiku, morali u uman biex li nizguraw l-istess drittijiet ta' ċittadini kollha tagħna u jiena nittama illi xi jum jew ieħor se jirnexxinna nagħmlu pass il qudiem kif eh, għattilkom fil-bidu ta' din il-laqa, il-punt li nis fuq l-agenda tana ġi post-post u eh, issa għedin f'sitwazzjoni pjuttost rari li eh, se jkollna nissospendu il-laqa għal ftit u mbagħad nerġaw nibdew minnaw u 10 minuti oħra ġifiri. Fl-erba kulħadd irid ikun lura f'postu. Forsi jekk tridu tistgħu toħorġu tieħdu kikra kafe. So, uh, colleagues. Tajjeb, mela kollegi nistaw in komplu fejħallejna. U il-punt li mes ġifir il-punt seba fuq l-agenda jirrigwarda il-situazzjoni ta' zona Schengen. Naħseb illi il-koll aħna mħazbin dwar il-qada ta' zona Schengen u ħafna stati membri li dan l-aħħar reġaw daħlu il-kontrolli fuq il-frontieri interni ta' zona Schengen. Il-Kommissjoni ħejjiet komunikazzjoni bit-titlu Lura għal Schengen Roadmap Iva, hemm bżonn li morru lura għal Schengen kif nafuwa il-prezz tan-nuqqas ta' Schengen ikun li wiz f'termini ekonomiċi imma aktar u aktar f'termini politiċi Issa jiena senati il-mikrofonu l sur Muxell mill-Kummissjoni biex jippreżentanna din il-komunikazzjoni il-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta' frar 2016 fuq miżuri speċifiċi li jridu jittieħdu mill-Greċja u s-segwitu illi inataw sa issa l-informazzjoni li rċevejna minnant il-Kommissjoni sissa tqasmet lil membri tagħna. Wara il-Kommissjoni jiena se nistieden il-Presidenza Olandiża imma l-ewwel se nagħti l-mikrofonu lis sur Muxell għannom tal-Kummissjoni. Thank you, Madam Chair. Uh, I will touch Grazzi, jiena se nitkellem fuq iż-żewġ suġġetti, il-komunikazzjoni lura għal Schengen u anki il-kwestjoni tal-Greċja. Kif għat inti bir-raġun aħna irridu immorru lura għal Schengen kif nafuwa. Forsi it-titlu jista' jqarraq bina aħna ma ma ma ma, ma x'qed ngħidu li m'għaddiġ teżisti Schengen, imma m'għadix taħdem kif kienet qabel u rridu morru lura għar-regoli li kellna qabel u l-funzjonament ta' żona Schengen kif kienet qabel f'Novembru tal-2015 il-Kummissjoni il kummissjoni Eh, flimkien ma' tim ta' esperti għamlet eh, eh, zjara ta' evaluazzjoni ta' zona Schengen fil-Greċja u indunajna bħafna djufijiet. Fl-istess ħin nafu illi il-Greċja kella tiffaċċa flussi minar preċedent ta' migranti bħalma l-kol nafu u l-effett ta' dawn l-affarijiet flimkien wassal għal ħafna ċertezzi anki l-introduzzjoni mill-ġdid tal kontrolli fuq il-frontieri esterni minnaħa ta' ħafna stati membri fostom il-Belġu, Danimarka, l-Ġermanja, l-Ungerija, l-Awstrija, l slovenja l-Iżvezja u in-Norveġja. In-Norveġja huwa stat assoċjat tal-Unjoni Ewropea u l-affarijiet għadhom hekk għaliex sitta minn dawn l-istati membri għadhom edin eh, jamlu l-kontrolli fuq il-frontieri esterni ma rrid ngħid ukoll illi il-kontrolli fuq il-frontieri esterni ma jfissirx illi Schengen m'għadix teżisti imma illi fuq ċerti frontieri reġaw qed isiru kontrolli kontrolli dana huwa inqas minn 50% tal-frontieri interni tal-Unjoni Ewropea u dana biss fuq il-frontieri tal-art mhux tal-ajru u tal-bahar għalhekk għal biċċa kbira ta' ċittadini Ewropej Schengen għada qiegħda tiffunzjona bħalma kienet qabel. Imma il- problema ewlenija hija illi il-kontrolli reġaw iddaħlu b'mod li ma kienx ikkoordinat Għalhekk aħna adottajna komunikazzjoni bit-titlu Lura għal Schengen, maqsuma ferba partijiet l-ewwel biex inħarsu il-frontieri esterni u eh, għal biex nagħmlu dan aħna proponejna aħreġa bi proposta fuq il-gwardja il tal-frontieri tal u tal-kosta irridu naddottawa din malar kem jista' jkun qabel il-ma tintem il-presidenza olandiza, ġifiri qegħdin nisħu ħafna fuq dan. It-tieni net iridu nkomplu nappoġġaw il-Greċja, din hija ħaġa importanti ħafna għaliex il-Greċja qiegħda f'sitwazzjoni partikolari ħafna propju minħabba il-ġeografija tagħha. It-tielet aħna rridu wkoll inwaqfu il-wave through approach u b'dana irridu nfissru illi ċerti stati membri kienu qegħdin jiffaċilitaw it-transitu tal-immigranti minn naħa tal-frontiera għan naħa l-oħra. Aħna rridu inwaqfu din il-politika ta' transitu li eh, twaqfet essenzjalment mill-adozzjoni ta' din il-komunikazzjoni u fl-ħarnet irridu u koll ikonna kontrolli xirqa fuq il-frontieri interni jekk ikun hemm bżonnhom u dan irid isir b'mod konsistenti, b'mod koordinat u eh, mhux b'ħafna deċiżjonijiet frammentati eh, li għandhom effett domino kif rajna fl-modi. Mela dawn huma l-erba assi tal-komunikazzjoni tagħna jekk tippermettu li issa jiena nixtieq nisħaq fuq xuħut mill-elementi. Mela fuq dan l approċċ wave through kien hemm xi stati membri illi kienu jiffaċilitaw it-transitu tal-migranti minn naħa tal-frontiera sa naħa l-oħra da mhux l-approċ ġust jew f'konformità ma' Schengen. il kunsill Ewropew fit-18 u 19 ta' frar għal biċċar illi ma kienx legalment l-approċ ġust. Għanna bżon nimplementaw u kol tablenu għalek dan ifisser illi jekk xaħat jitlob l-azil u kien xi stat membru ieħor hemm bżonn imur lura fl-ewwel stat membru forsi ma tantx robkom Dublin u nafu li l-Kommissjoni qed taħdem fuq reviżjoni ta' Dublin illi suppost tiġi dim il-Parlament Ewropew imma qabel ma jkollna sistema aħjar għandna bżonn nimplementaw sistema li għandna issa. U dan ifisser illi l-Greċja għandha bżonn timplementa Dublin għax tagħmel parti mis-sistema u tal-kriżi għax l-immigranti jafu illi setaw ikomplu fuq ir-rotta tagħhom fuq il-vjaġġ tagħhom u minsiġu mibbawta lura l-Greċja xil greċja kien barra minn Dublin. U għalhekk qegħdin naraw ukoll il-possibilità illi ikonna il-Greċja minn ġdid eh, f'Dublin sa Ġunju sal-Kunsil ta' Ġunju u l-Kummissjoni Ewropea se tivvaluta l-possibilità illi jerġa' jkun hemm trasferiment ta' Dublin lejn il-Greċja biex hekk l-istati membri kolla jimplementaw bisħiħ ir-regoli ta' Dublin u da sejr u koll eh, irrazzan dan il-wave through. Issa, permezz ta' approach koordinat, xidun nfissru b'dan. Kif tafu, bil-kodiċi ta' Schengen tal-frontieri hemm il-possibilità li wieħed ikollu kontrolli ta' interni tal-frontieri għal xarrejn f'każijiet ta' emerġenza illi jitolbu azzjoni immedjata. Mbagħad hemm possibilità oħra artiklu 25 għal 6 xhur f'każijiet ta' teddida serja ta' ordni pubbliku jew sigurtà interna. Aħna konna flessibli ħafna fil-Komissjoni, aħna ribatna t-nejn ġifiri ħalina l-Istati membri illi jikollom kontrolli interni għal tmien xhur, ġifiri tnejn u xarejn u sitxu. Tftim xhur, imma dan wassanna għal Ġermanja f-13 ta' Mejju ġifiri fl-aħħar sa' 13 ta' Mejju ma jkunx hemm qafas legali permetti l-Ġermanja illi tkompli bil-kontrolli interni tagħha u għall-istati membri l-oħra pereżempju bħall-Awsa se jkun naqra iktar ta' 16 ta' Mejju eċetera eċetera. U lajk għandna bżon insibu l-approċ ġust. nagħmlu Wara 13 ta' Mejju biex ikun hemm konsistenza fuq l-approċ tagħna. U lek Dan huwa wieħed mis-suġġetti li qed nindirizzaw f'din il-komunikazzjoni. Dan iwassalni għas-sitwazzjoni fil-Greċja. Kif tafu, kena eh, zjara nċata f'Novembru tal-2015 il-identifikat ġufijiet serji fil-ġestjoni tal-frontiera esterna mill-Greċja. Dan u wassal għal deċiżjoni implementata mill-Kunsill, jitwaqqaf xi eh, rakkomandazzjonijiet lejn il-Greċja biex tagħmel tajjeb għal dawn il-ġifijiet. Din deċiżjoni l-implementazzjoni tal kunsil ġiet adottata fl-20 ta' frar. U bbażi tek il-Kummissjoni ġimagħtejn wara adottat deċiżjoni ta' implementazzjoni illi għaslet rakkomandazzjoni fuq miżuri speċifiċi li għandu bżonn tieħu l-Greċja biex qed iżgura li jkun hemm konformità ma' rakkomandazzjoni tal-Kunsill. Ħaġa naqra komplessa l-ewwel il-Kunsill mat il-Kummissjoni. U wara dan din ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Kummissjoni, il-Greċja provdiet pjantazzjoni u mitkom il-kom referenza għax jitmibawta u koll il-Parlament Ewropew il ġimali li għaddit fil-17 ta' Marzu iġifiri kopja marres l-Kumitat Libe. U għalek issanna pjantazzjoni mill-Greċja biex tamen tajab għad-jufijiet taħħa. Il-Kummissjoni għed tivaluta issa dan il-pjantazzjoni u għanna xar biex nifinalizzaw il-valutazzjoni tagħna ġifiri sa 12 ta' April. Għana se trasmettu l-valutazzjoni tagħna lil kunsil u għadin nikonsultaw ma l-esperti illi għajamlu parti me dan il-proċess ta' valutazzjoni ġifiri tal-valutazzjoni ta' Schengen ta' novembru. La terba nkunu għamilna hekk, u matul dan il-proċess jina ma nkunx nista' nidħol ħafna f'dettall fil-valutazzjoni tagħna x'għadna kemm irċevejna d-dokument. Imma tliet xhur wara l-valutazzjoni tagħna, ġifieri sa 12 ta' Mejju tal-2016, il-Greċja se dam rapport fuq l-implementazzjoni din rakkomandazzjoni. U dak il-waqt se nkunu nistgħu ġifieri sa 12 ta' Mejju niddeċidu il-pass li mis. U waħda mill-alternattivi hija illi nadottaw proposta minn naħa tal-Kummissjoni għal rakkomandazzjoni għabbażi tal-artiklu 26.2 tal-Kodiċi tal-Frontieri ta' Schengen dan ikku din kumizura miżura tal-aħħar rikors illi se tippermettilna uh, mod konġuntu koordinat illi nżommu kontrolli interni kif ikunu meħtieġa biex nagħmlu tajja pas-sitwazzjoni. U din il-soluzzjoni skont l-artiklu 26.2 mhux suppost mur oltre sentejn. Iġifiri, hemm skadenza ta' sentejn mhix qed ngħid se nagħmlu hekk, imma qegħdin nivalutaw u naraw jekku meħtieġ li dan isir. U fl-aħħar, u jekk jwek hekk nagħmlu hekk, huwa biss biex namlu tajba s-sitwazzjoni, sitwazzjoni speċifika fuq il-frontieri interni ma jfissirx li se jkun hemm mill-ġdid eh, kontrolli għal kull tip ta' trasport, ġifiri l-ajru, l-art u l-bahar, imma jista' jkun biss għall-art per eżempju, u għal ċerti zoni biss u għalhekk għandkom son tifmu li lantana huwa illi konna tweġiba koordinata jekk jibqa meħtieġ illi inkomplu bil-kontrolli interni tal-frontieri imma lantana huwa tassew li mmorru lura għal funzjonament normali ta' Schengen fejn l-istati membri jaġixxu kollha flimkien mod uniformi. Grazzi ħafna, President. Grazzi lilek ta' dan ir-rapport mill-Kommissjoni na kontenta ħafna illi issa għanna xi tarif bil-miktub fuq il-valutazzjoni tal-zona Schengen u rakkomandazzjonijiet illi ħarġu minn hemm. Qabel ma nadi il-kelma lil kunsill biex jippreżenta rakkomandazzjonijiet ta' 12 ta' frar 2016 lil Greċja biex tagħmel tajjeb għal għaddjufijiet l-ewwel qed nixtieq ngħid li llum għanna u kor rappresentant tal-rappresentanza permanenti tal-Greċja u nasib ikun utli illi ikonna kontribuzzjoni diretta mill-membri dan il-kas il-Greċja imma l-ewwel snad il-kelma lil kunsill l Listeborg Listborg nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Grazzi tal tajtni il-kelma u nirreflettu fl-imkien fuq rakkomandazzjoni tal-Konsilju ġiet adottata fit-12 ta' frar. Iva veru hija deċiżjoni ta' implementazzjoni tal-Kunsill fuq ir-regolament lejn il-Greċja u lek din hija rakkomandazzjoni adottata skont il-valutazzjoni l-ġdida ta' Schengen tal-2013 u għabbażi ta' dan ir-regolament il-Kunsilja adotta wara proposta tal-Kommissjoni rakkomandazzjoni lejn dawk l sati membri biex jindirizzaw id-djufiet li ġew eh, identifikati matju li zjara ta' votazzjoni u għalek din hija waħda mill-ewwel li l kunsil kien adotta u aħna adottajna ħafna mill eh, dan il-mekkaniżmu l-ġdid daħal fis-seħħ għalek dan rakkomandazzjoni tumma għabbasi ta' rapport aħħari li qed jiġi diskuss u diġi deċis deċiż ukoll minn tal-Kummissjoni u dawn huma abbażi ta' dawn il-żjariet in situ mill aspett tal-Konsell u kien hemm f'Novembru żjara bħal din fil greċja u għalhekk dawn ir-rakkomandazzjoni speċifiċi fuq il greċja ġew adottati bħala segwitu lil din iż-żjara ta' Novembru u l-proposta tal-Kummissjoni kien eh, tqabbas ta' dan ir-rapport u ġie adottatu mill-Kummissjoni fi frar ukoll. Minħabba l-urġenza tal-każ fil greċja u minħabba id-djufijiet li ġew identifikati fir-rapport tal-Kummissjoni, il-Kunsill ħadem il-qrib ħafna mal-Kummissjoni mal greċja biex dawn ir-rakkomandazzjoni jiġu adottati eh, għal volja ma l-kien kienet jafas sow u l-Kunsill adottom fit-12 ta' fra dawn ir-rakkomandazzjonijiet jiffokaw li sied fuq l-elementi illi ħarġu minn din iż-żjara fil-post, per eżempju, proċedura tal reġistrazzjoni, identifikazzjoni u proċessi oħrajn fuq il-frontieri. Il-Greċja issa qed taħdem ħafna fuq l-implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet u kif intqal mill-Kummissjoni, il-Greċja provdiet ukoll pjantazzjoni tagħha lil kunsill kif ukoll il-Kummissjoni. U issa l-passi li misu għal dan din il-proċedura kif ġi spjegat mill-Kummissjoni U ġew ġew mfasslin f'din il-komunikazzjoni fuq Schengen, il-Kummissjoni qed taħdem fuq il-valutazzjoni tagħha tal-pjantazzjoni tal-Greċja u l-Kunsil għandu bżonn jistenna din il-valutazzjoni u mbagħad ovvjament il-Greċja għandu bżonn taħdem fuq l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni. U fl-aħħar mill-aħħar jista' jkun li murru lura l-Kunsil ma' issa l-Kunsil qed jistenna l-valutazzjoni tal-Kummissjoni. U r-riżultati tal-segwitu moti minnaħa tal-Greċja. Grazzi, President. Grazzi ta' dawn il-perspettivi u rakkomandazzjoni minnaħa tal-Kunsil. Għabba ma naddi l-kelma sur Vulgaris mir rappresentanza permanenti tal-Greċja żommu f'moħħom kom li dak li jiġi deċis fi żona Schengen kellna vot hawnhekk fil-Komitat Liber fuq approċċ holistiku lejn immigrazzjoni u nasepanna għandna bżonn nkunu konxi dejjem tal-fatt illi kollox jaħdem jekk jaħdem u koll fuq il-parti oħra li huma marbutin l immigrazzjoni ġifi dan huwa punt importanti għax m'hemmx biss tweġiba waħda għall immigrazzjoni Issa nixtieq ngħaddi l-kelma lis sur Vulgaris qabel ma ngħaddi l-opportunità li jitkellmu l-kollegu dawk li xtiequ jitkellmu jekk iġobkom għajdunna. Sur Vulgaris, għandilek il-kelma. Grazzi ħafna, Signor President, għajtajtni l-kelma. Kif għalt il komissjoni kien hemm din iżjara mux mhux annunċata fil-Greċja fuq il-frontieri tal-baħar mat-Turkija f'Novembru. Mod speċifiku il-valutazzjoni u kodentifikat il-gżira ta' Samos u e, eh, kioski ukoll Orisjada, Viakis u oħrajn. Kien hemm diffikultajiet kbar biex inkunu nistgħu nittrattaw din il-mowġa bla preċedent ġifir din kienet krizi massiċċa minar preċedent u l-Greċa ġiet tassom il-quta minn din il-pożizzjoni ġeografika. Hemm problema bil-mikrofonu tal-kellim iva l-interpreti ma tanċet jistaw eh, jifmu dak li qed jintqal hemm interferenza fil-headphones tal-interpreti dispeċina ħafna tajt il-President. Hope this one will work better. Is it, is it better now? Iva, Iva, ferma ħjar, grazzi. Mela, kif kont qed ngħid fuq dik iż-żjara li kien hemm fil-gżejjer differenti ta' Samos u Kjos, u mbagħad f'Kastanjet, Neofilakjo, Orestiada u Nerviz. Kulħadd jirrikonoxxi diffikultajiet kbar biex wieħed jitratta eh, din il-mewġa bla preċedent ta' rifuġati li ntrattaw kriżi ta' kobor li ma bħala fil-Greċja qed tiġi mill-quta sew mħabba l-pożizzjoni ġeografika tagħha u dan il-fluss massiġġ ta' rifuġati qegħdin eh, jeżerċitaw ħafna pressjoni fuq l-Istati membri u l-antana dejjem kien u kulħadd jafu sew kien illi nirrispettaw u għadu biex nirrispetta liġi nazzjonali u e, e, Ewropea u e, ovvjament salvaw il-ħajiet. Wara kollox dawn mal-vura monetarji tagħna din hija sfida kbira, xogħol diffiċli ħafna l-awtoritajiet Greċi Grigi setaw salvaw mit elf refuġat sal-aħħar sa' sena li għaddiet ġifiri u elfejn ħamesmija u ma ir Eh, memx evidenza illi kienem dawn il-ġufijiet jew il-Greċa tinjora l-obbligi tagħha, imma wieħed irid jifhem is-serjetà tas-sitwazzjoni. Ġi rikonoxxu ġeneralment illi hemm ħafna progress biex nagħmlu tajjeb għal dawn id-ġufijiet identifikati fiż-żjara anki qabel adozzjoni tar-rakkomandazzjonijiet ta' frar u anki iktar tard l-adozzjoni naħa tal- uh, rakkomandazzjoni tal konsil fl-24 ta' frar, il-Greċja eh, tikkonferma li trid taħdem ma' aġenziji oħra ma' stati membri oħra biex indirizzaw dan il-fluss ta' migrazzjoni bla preċedenti. Dan il-kuntest ir-risorsi kollha disponibbli jiġi mobilizzati. Dan qafas anke qabel l abbozzat tal-rakkomandazzjonijiet l-awtoritajiet Grigi bdew biex jagħmlu tajja għal dawn il-ġufijiet u lakune u wara r-rakkomandazzjonijiet kif intqal mal-Presidenza aħna ħadna il-passi proċedurali meħtieġa u abbozzajna u sottomettejna pjantazzjoni f'Marzu. U aħna f'kollaborazzjoni mill-qrib ħafna mal-Konsillu ma' Kommissjoni implementazzjoni biex jaħda dawn il-pjantazzjoni u li sarajdilkom illi ħafna azzjoni diġà ġraw per eżempju fil-qasam ta' reġistrazzjoni u tal-proċeduri ta' ċeks fuq il-frontieri eh, jew ta' staff zejja tradizzjonali. Din is-sitwazzjoni titlob ehm, sforzi mifbis biss mill-Greċja mill minn kulħadd u għalhekk għandna bżonn nilqgħu din nisfida sfida mod kollettiv eh, f'solidarjetà u sim ġust ta' responsabiltajt miex il-kriżi tal-Greċja hija kriżi tal-Ewropa. Grazzi. Thank you very much. Grazie ħafna. Mela smajna tlet perspettivi differenti u forsi simili idulhom hekk. U issa kuntenta nagħti l-kelma lil kollegi kollha li qalu li jixtiequ jieħdu l-kelma u jikkontribwixxu. U l-ewwel kienet is-Sinjura Ernst għaddilek il-kelma. Iva, grazzi ħafna. Iva, kiku forsi aħjar li kena uh, break wara, imma biex imorru l-ura prezentazzjoni tal-Kommissjoni. Issa wasal l waqt li ma nqodux ngħidu iva tistgħu tgħaddu lill-immigranti, imma din il-politika tfisser imbagħad illi dawk li jitolbu l-asil ma jkunux jistgħu bażikament jagħmlu hekk. U l-Konvenzjoni fur Refuġjati ta' Ġinevra ma tkunx tista topera iktar u għalhekk il-ftehim mat Turkija li huwa ksur tal-Konvenzjoni ta' Ġinevra nixtieq nkun naf kif int tixtieq twaqqaf din il-politika illi wieħed iħalli r rifuġati kollha jgħaddu għax jekk naħsbu fuq il-Konvenzjoni ta' Ġinevra eh, dan huwa din hija l-unika ħaġa illi għandna. Umbagħad intat illi għanna bżon inżommu eh, Dublin sa ġunju eh, u l-Greċ għandha bżon timplementa eh, Dublin aħjar ma skont id-dokumenti tagħkom. Fi Frar? 68 elf persuna kienu daħlu fil-Greċa u 5000, 5411 il-persuna u kienu daħlu fil-Greċa daw l-axar xur u baqaw għaddejjien u ħafna iktar siġu din is-sena għalmenu hekk qed nassumu. U għalhekk kif tista' timmaġina illi se Greċa se timplementa lil Dublin? Ovvjament ma tantx li għana ħrafa nasib se tkun ukoll producenti u nafu li l-rappresentant tal-Kummissjoni qed jgħid iva, imma qed jgħidu wkoll li Dublin falla. Walek għanna il-frontier interni, għanna Schengen u għanna kritika massiċċa kontra l-istati membri u l-istati tal vicinat fejn eluf ta' persuni fuq il-frontieri tal-Unjoni Ewropea ma jistaw avanzaw iktar. U għal xuħut il-frontieri ġew magħluqin se jkun hemm eh, kontrolli fuq il-frontieri u tmin xhur oħra tjajdu se naslu l-Ġermana jekk jew hekk u għalhekk bażikament Schengen qiegħda f'sitwazzjoni kritika ħafna ma nistgħux nimmaġinaw illi l-kritika jabis kontra il-Greċja imma ma naħsibx dan huwa ġust. Int kif taħsiba fuq il-kwistjoni tal-frontieri interni jekk joġbok għajdinna, mbagħad fuq il-ħarsin tal-frontieri esterni kontra ir-rifuġati. Forsi wieħed jista' jkollu proċedura leġislazzjoni imtejba, iva, smajna ħafna il-ġimgħa li għaddiet imma meta niġu għal ħarsin tal-frontieri esterni kontra l-migranti u l-pushbacks mhux permess illi siġej ukoll f-sentenza. Għolek id-dispeċini li jina naqra ċinika imma hekk hossin illi il-Greċa wafqet xi ċentri ta' akkoljenza imma mimlijin u ovvjament il-finanzjament eh, eh, il suppost eh, wasal mhuwiex biżejjed u ftit wis u fim mal-Turkija huwa redikulu u nitħu li kieku ma konniex daqseg disprati u ċiniċi u għalhekk dak li għandkom bħala dokument huwa wieħed illi nitħak bih b'mod ċiniku ħafna naħseb ta' soħet imbarazzana ma nafx kif il-Kummissjoni u l-Kunsill Għedin jarawa dil-wicċa xol, għedin taraw xed jiġri fuq dawn il-frontieri u jekk le, jekk joġbok nakkompanjakom u immur ma'kom. U nasib bżonn immur naraw sew xed jiġri. Grazzi. Grazzi ħafna. Ma nix il-membri kolla għonek għalek. Marriċ nati ħin għasir il-kollegi. Palissa għandi erba kollegi oħra, anzi ħamsa fuq il-lista tijaj. Għanna sal-ħamsa u nofs. Jekk ġabukom titkelmux fit ħafna. Issa, issur depre. Grazzi, Signora President. Skużawni għalix wasal tart u għalek jista jkun illi diġa uh, eh, inata tweġiba għal xi waħda minn mistoqsijiet li se nagħmel jien. Jiena mm, sapote ta' Schengen hija waħda mill-akbar kisbiet ta', ta l-Unjoni Ewropea u mingħajr Schengen l-Unjoni Ewropea tkun katastrofu. Uh, Għallek jena etniħu gost li għanna komunikazzjoni sa tal-Kommissjoni li qed se tajdinna kif nistaw nerġaw inġibu Schengen għal dak li kienet. Jiena għandi mistoqsija issa fuq il-Greċja diġa tkellimna dwar dan imma meta jiena inħares lejn il-kalendarju illi tressa fil-nota l-ura għal Schengen Roadmap għanna li fis-16 ta' Marzu ta' din is-sena kemm komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq ir-riforma tar regolament Dublin bbażata fuq il-prinċipju ta' solidarjetà u sin eh, ugwali tal peace bejn l-istati membri. Forsi ma konċ eh, attent imma jiena ma rajtux. Imma jiġifieri dad dokument sissa minħat tal kummissjoni għadni ma rajtiex forsi eh, ħarġet u jina ma rajtix, eh, teżisti, jew le. Ġifiri fis-16 ta' Marzu suppost kien hemm din il-komunikazzjoni fuq ir-riforma ta' Schengen imma mbagħad f'Ġunju l-Kummissjoni se tippreżenta l-evalwazzjoni tagħha dwar possibilità ta' trasferiment lejn il-Greċja ta' migranti eh, taħt il-regolament Dublin. Naħseb ir-regolament li kien hemm qabel u xek ċifiri l-kalendarju huwa pa l-ewwel se jkun hemm reforma, bat eh, wara qegħdin ngħidu illi semmorru l lura għal dan ir-regolament illi suppost se nemendaw ħahna. Għalhekk din hija ħaġa li li tissorprendini għaliex il-Greċja bħalissa hija sqaq. Min jasal fil-Greċja x'jagħmlu kif jitilqu biex jitilqu minn hemm il-Bulgarija l et il-frontieri tagħha, il-Maċedonja wkoll eh, ma nafx eh, kemm hawn nies eh, li jixtiequ jmorru l-Albanija, ma naħseb li anke hemmhekk hemm ir-riskju li jgħalqu l-frontieri, jiġifieri hemm eluf ta' persuni li qegħdin fit-territorju Grek u l-Kummissjoni qaltilna l-ottimista li bil-miżuri li tieħdu mal-Turkija u bil-ftehim li ntlaħaq magħhom se permettinna illi innaqsu numru ta' persuni li qegħdin jaslu fil-Greċja. U għalhekk mela biex innaqsu dan in-numru se nibatu lura il-persuni illi għaddew mill-Greċja u marru band oħra hemm miljun fil-Ġermanja. Qed nipprova nifhem jien, qed nipprova nifhem. Dawk illi eh, jaddu mill-Greċja, x'se nagħmlu mela se reġgħu nibatuhom mill-Greċja. Qed nipprova nifhem il-loġika sa tas-sitwazzjoni li qegħdin fiha bħalissa Jina dal-mekanizmu mux qed nifmu għaliex naħseb xorta ma ta' sensiburu nħaf situazzjoni li ma nistawx nimmaneġġjawa dawk li rajna eh, jiġri f'kale eh, rajna eżattament eh, affarijiet ta' laru kaza nis edin ibatu nis li etħallew situazzjoni ta' dbatija u s-sadna kif aħna sen id-deċidu minn ftit ieħor fuq dawn il-miljon ta' persu ta', ta euro, miljoni ta' euro li se nagħtuhom il-Greċja eh, biex tħossib dawn in-nies. Ma kif se nagħmlu dan kollu taħt ir-regolament ta' Dublin il-min se fl f'liema moment mill-liema pajjiż. Skużawni, ja, skużawni, imma jiena verament ma rnexxelix qaqqas nemmen dak li qegħdin tajdunna. Merci beaucoup, Monsieur Dupré. Grazie ħafna, Sur Dupré. Issa l-Onorevoli Stevens.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 tant kbira, imma naħseb illi l-Ewropa tixtieq turi solidarjetà. U kif qed jgħid u għandha raġun il kummissjoni għandha bżonn nikkontrollaw u s-sigurtà eh, eh, neġgħu jkun assigurtà fuq il-frontieri tagħna imma permezz ta' responsabilità konġunta. U għalhekk l-ewwel qabel kollox huma l-Istati Membri li għandhom bżonn jaħsbu fuq din is-sitwazzjoni. Imma jista' jagħti il-każ in il-Kummissjoni u Frontex ikunu jista' jkunu impenjati għal dik li għalajnuna motija. U għalek, mbatem eh, il-Gburja Nazzjonali li ma wieċ kun ta' xkir. Issa din asfotatament tiġri. Issa għal dak li għal-ftim ma' Turkija għal darba darbtejn illi dan il-ftejim wasal għaliex għax f'dawn l-aħħar xhur l-Ewropa sabet ruħa f'diffikultà u issa aħna qegħdin sitwazzjoni ma tantx sabiħa għax it-Turkija ovvjament għandha bżonn tipprova tejna f'din is-sitwazzjoni imma hemm bżonn it-Turkija wkoll eh, terfa' responsabilità tagħha u f'dan il-ftim ma nistax ma nitkellimx fuq il-fatt illi l-immigranti ma jistawx jaddu isma ġara xejn minn pajis għall-ieħor u jazlu huma il-pajis kif ġara fix-xhur li għaddew. Kulħadd għandu bżonn ikun eh, sottomess għal verifiki fuq il-frontieri biex hekk ir regli ta' Dublin ikunu jistgħu jiġu eh, implementati bisħieħ naf illi il-kollega Depre jiprova jifem x'suppost jiġri b'dawn l-immigranti li qegħdin diġà fl-Ewropa, imma fil-fatt il ftijim ma' Turkija jot millum lem mill-immigranti millum ġifir il-futur mhux dawk illi diġà qegħdin fl-Ewropa. U għalhekk mhuwiex ċar Għanna bżon nifmu jekk min diċa jgħat fil-Ġermana jew fl-Olanda jew f'pajjiżi oħra għandhom bżonn imorru lura fil-pajjiż ta' oriġni tagħhom, u għalhekk għandna bżonn nifmu is-sitwazzjoni fil-Greċja qabel ma nkunu nafu min se jintbagħat lura. Issa, għal dawk li huma ċittadini li jiġu minn pajjiżi terzi, hemm bżonn nifmu l-aċċess li jistgħu ikollhom fl-Ewropa jekk m'għandhomx viża jew jekk ma talbux l-ażil fuq il-frontieri esterni tal-Ewropa. Ġifiri, għanna bżonn nużaw il-loġika aħjar illum mill qatt biex hekk nuru illi il-kodiċi tal-frontieri Schengen mhuwiex biss fuq il-karta imma għandna bżonn nitrattaw li kulħadd indaqs. Walek jekk jew hekk ir-regla għandna bżonn nimplementawhom ċifiri regli ta' Schengen sakemm jeżistu. U ovvjament ma nistgħux nħallu dawn il-persuni jaddu għax minħabba din is-sitwazzjoni aħna sissa sibna ruħna din id-diffikultà.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 nintraduċu il-terminu solidarieta fazzjoni konkreta. Iġifiri l-ewwel is-sitwazzjoni b'approċċ eh, iktar globali u nipprovaw nevitaw miżuri li mhumiex konnessi ma' xulxin. Nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni għal preżentazzjoni tar-roadmap tagħha illi għandu valur sostanzjali għax qegħdin nużaw illi dawn il-mekkaniżmi ta' Schengen ikun jistgħu igawdu minnhom mhux biss dak li huwa l-moviment ħieles imma sensila sħiħa ta' strumenti li garantixxu eh, l-operat ta' Schengen. Qed naħsem pereżempju l-miżuri ta' valutazzjoni ta' Schengen illi intkom qed tinsistu ħafna fir-roadmap tagħkom. Ma nixtieqx nitkellem fuq it-Turkija, sissa ma nistawx nesprimu riservi tagħna, imma fuq is-sitwazzjoni fil-Greċa naqbel bisħiħi li problemi strutturali grigi għanna bżon insolvuha minn banda waħda imma jesistu wkoll eh, problemi oħra illi jiġu eh, minn eh, din il-mowġa ta' persuni. U għalhekk dak li ġara fil-Greċa juri tasso illi il-żona Schengen tista' solvi problemi imma taħsbux illi se jkun biżejjed biex insolvu l-problemi tal-Greċja. Hemm fluss kbir ħafna ta' persuni u hemm problemi strutturali, sinjura, nixtieq nala fuq dak li qed iħassibni l-iktar fuq dan ir roadmap u l-artiklu 26 il-possibilità il nestendu għal sentejn il-frontieri interni ma nixtiex. Issa, nitkellem fuq dawn il-kwistjoni tkollha fuq il-legalità ta' din interpretazzjoni dan il-mekkanizmu li huwa previst fil-pakett Schengen mhuwiex ċek battal li aħna eh, natu lill kummissjoni u l-Istati Membri nixtieq nifhem li il-membri kollha tal-Kumitat Libes se jagħmlu kontroll verifika ta' dan il-mekkaniżmu. U jieħdu l-affarijiet bis-serjetà għax ma naħsibx li nistaw eh, naċċettaw l-usu tiegħu minħabba il-fatt illi nżommu dan il-pressjoni. Dan mhux l-ispirtu tal-liġi u laqmas ma kienet l-idea tagħna meta konna aċċettajna wara valutazzjoni ta' Schengen li jkun possibbli li nerġaw indaħlu f'każijiet eċezzjonali il-kontroll fuq il-frontieri u nistenduh għal sentejn. Naqblu l-koll naħseb biex najdu illi Schengen huwa wieħed mis-suċċessi l-kbar tal-proġett Ewropew u jekk naħsbuha hekk għandna bżonn illi Schengen jerġa' jmur lura l-normalità. Grazzi. Grazzi ħafna naħseb il-koll naqblu li rridu nerġgħu lura l-sitwazzjoni normali u rridu nipproteġu lil Schengen. Però hemm opinjonijiet differenti dwar kif nistgħu nagħmlu dan. Issa Sinjura Rajat u mbagħad is-Sinjura Gomez. Naħseb li jint għandek raġun, Signora President, hemm ħafna modi kif wieħed jagħmel affarijiet u kultant taqas nifhem x'qegħdin ngħidu hawnhekk hemm kriżi tal-migranti għaliex ebra stat membra qatt ma kellu pressjoni migratorja bħal din u mbagħad il-pressjoni hija sproporzjonata mfakkarkom iċ-ċifri 850.000 persuni li waslu fil-Greċja il-sena li għaddiet skont l-Uffiċċju Internazzjonali tal-Immigrazzjoni 95% eh, ta' dawn persuni ma' rifuġġati. Huma rifuġġati skont l-organizzazzjonijiet internazzjonali illi jaħdmu fuq dawn l-affarijiet. Għalhekk xiridu nagħmlu? jider li rridu nirrispettaw il-liġi internazzjonali u nsalvaw il-ħajjiet 300, kważi 800 persuni li tilfu ħajjithom fil-baħar qegħdin nistennew dawn il-miżuri ta' solidarjetà. Aħna l-ewwel netto qabel kollox se nibatu l-Pulizija Addizzjonali l Greċja skużawni imma jena xettika u jena naħseb illi għaw xie kontradizzjonijiet fil-terminologi li għed tintuża. Jina niftakar illi wara il-Konsill Ewropew straordinarju li ma kellu xejn straordinarju li fismu dana li sar f'April li fejna l-ewwel darba wara nfakkarkom wara li erqet dik id-dajsa bejn il-Libja u l-Italja fejn mitu tmim mitruħ il-Kummissjoni kienet ippreżentat l-Aġenda tagħha Ewropea l-Immigrazzjoni u f'dik l-Aġenda hemm punt illi ħadd madu jsemmih l-Konsellu laqas il-Kommissjoni u dawn huma il-kurituri legali għall-immigranti sakemm aħna ma kunux għadna ftaħna l-kurituri legali, sakemm ma jkunx hemm passaġġi protetti għal dawn ir-refuġati, mhux biss uh, eh, maħna se nagħmlu xejn, imma aħna nkunu qegħdin nibatu lir-refuġati eh, li sabiex jgħaddu minn rotot perikolużi ħafna. Huma se jevitaw dak kollha li jaħdmu fuq dal-kwistjonijiet jafu li iktar ma nagħlqu l-frontieri iktar imutu nies. Iktar in-nies jieħdu riski u iktar it-traffikanti jistgħu jaqlaw flus iktar jistaw jagħmlu flus dawn il kontrabandisti. Umbat u koll, għet li l-Greċja tit tiġi qed tirrispetta r-regolament ta' Dublin sa' Ġunju. Fakkarkom illi il-Greċja m'għandix frontiera komuni ma' ebda stat membru ieħor eh, tal-zona Schengen, jiġifieri l-istat membri ta' zona Schengen jistgħu jagħlqu l-frontieri interni tagħhom. Allura l-Greċja x'se tagħmel? Aqsa kemm aħna ma nkunux emendajna l-ewwel artiklu ta' Dublin eh, fuq il-kwestjoni ta' l-ewwel pajjiż ta' kuntat, aħna maħna sensolvu ebda problema. Għaliex kollox jorbot ma' xulxin. Jiena Laqqas biss qed nipprova nifhem il-komunikazzjoni naħseb illi eh, kollox qed imur smerċ hawnhekk jiena ħsibt li se jkollna Dublin erba sabiex jidħlu l-mekkaniżmu ta' lokalizzazzjoni eh, permanenti fit-testi tal-Unjoni Ewropea imma meta nara kif imxew dawn l-affarijiet f'dawn l-aħħar eh, sitt affarijiet dawn l-aħħar sitt xhur qed nara li l-affarijiet sejrin dejjem lura, l-Kommissjoni dejjem sejra lura, lura, lura, lura u eh, eh, iktar ma iktar ma nipprovaw nisħu aħna iktar jipprovaw warbu l-opinjoni tal-Parlament Ewropew. Anki b'dek li hija il-mekkaniżmu tal-politika Ewropej tas-sigurtà għaliex din il- il-politika l-parlament għandu inqas seta imma ħna xorta kol-leġislaturi issa x'se tinkludu fit-test x'se ġeluna napprovaw la darba li ftemtu ma' Turkija li fejn huma l-valuri Ewropej li fejn issa din il-lista ta' pajjiżi sikuri min tridu tgħaddu żmien Jiena naħseb li hawnhekk verament ma nafux aħna nagħmlu hemm li aħna nirreaġixxu flimkien u ngħidu li dinja xi ħaġa insopportabbli dawn nista għedin qegħdin jaslu fil frontiri tagħna huma Sirjani, Iraqini, huma eh, nies mill-Afganistan, mill-Eritrea, mill sudan għallek aħna ma min qed niffermaw dawn il-ftejimiet illi aħna ħatma ħatma jsemmihom dawn il ftejmiet kondizjonijiet identiċi bħal dawk ta' TTIP u nittama li kullħat se jitlob illi dawn isiru pubbliċi għalli xina verament ma nafxem f'dawn l-ftejmiet ma' dawn il-pajjiżi tal-qarn tal-Afrika u jiena nkwetata ta' xejn noqogħdu nadottaw risoluzzjoni tal-Parlament Ewropew u noqogħdu naħsbu fuq is-sitwazzjoni f'ċerti stati membri meta ġan ħafna stati membri qegħdin jagħmlu li jridu. Iva qegħdin ikomplu jeqirdu l-idea stess ta' l-Unjoni Ewropea, l-idea tal-modell Ewropew u baħna niltaqa' maċ ċittadini ta' kuljum aħna nafu x'inhi dis-sitwazzjoni u aħna nafu li hemm ċittadini kullimkien fl-Ewropa li huma lesti li jkunu eh, u li juru solidarjetà imma l-istati membri ma jridux jibqaw f'din il-mentalità li qegħdin jadottaw bħalissa u skużawni. Grazie għandi żewġ kollegi oħra, is-Sinjura Kometus hemm xator li jixtieq jitkellem, inkellem stanna l-lista. Mela, l-lista magħluqa. Ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Gomez aħna nixtiequ immorru lura għas-sitwazzjoni normali, imma s-sitwazzjoni normali il-ġdida hija gwerer u refugjati u il-Kunsil ma jistax jaħassar din ix-xena l-ġdida. Il-Kunsil ma jistax jimplementa dak illi ma jfunzjonax għas-sitwazzjoni l-ġdodda, l-ġdida. l ġdodda l ġdida l-unika mod illi niddirizzaw is-sitwazzjoni ġdida i illi niftħu rotot legali ġodda għal dawn l-immigranti. Għalix għanna bżon l-immigranti jgħidu xjajdu. Dan isir minn pajjiżi oħra dan sar mill-Kanada minn xi membri iżar bħal Portugal, per eżempju kien qed jiġbor in-nies direttament mill-Ġermanja, xi membri oħra għamlu l-istess. Il-membri kollha jistgħu jagħmlu dan jieħdu il-refuġjati mill-Turkija, iżda mhux qed jagħmlu dan. Ir-riżultat tal-Kunsill tal-ġimgħa l-oħra hija tal nistħija jiena nnisthi jiena naħseb li qed ikissru il-kredibilità tal-Ewropa, il-morali tal-Ewropa u ħafna Ewropej qed jagħmlu qed jgħidu u jikdbu dan. Huwa tal-mistħija li l-Kunsill qed jagħmlu dan. U jiena nduru koll lejn il-Kummissjoni għax aħna nistennew il-Kummissjoni sabiex taġixxi. Maħniex qed naraw dan. Iva, jiena pal-kollegi oħra, pal-kollegi oħra favur Schengen, iżda nirajna l-dawk illi kisru l-Schengen u let jaħdmu biex ikisru aktar l-Schengen sabiex ibedu l-Greċja u dawn ma ġewx il-Komissjoni ma ġibditilhomx l-attenzjoni dwar dal-aġir. ħafna mill-membri tal-Kunsill, Prim Ministri, għalu fuq Twitter illi mil biraħ is-Sirjani se jirritornaw, se jirġi ritornati anzi lura il turkija Memx memx gwerra fis sirja memx faqar id-distruzzjoni ġewwa Sirja mhumiex raġunijiet biżejjed sabiex kwalunkwe persuna li ġejja mis-Sirja tilħaq il-rekwiżiti il ta' refuġġjat imbidel xi ħaġa fil kondizjonijiet illi jagħmlu persuna mis-serja mis-Sirja persuna leġittima li tfittex lazi? Mux għed nitkellem dwar it-Turkija, għed nitkellem dwarna fejn edha l-Unjoni Ewropeja għal solidarjetà, għall umanità rispett għal liġi, għal konvenzjoni tal-Nazzjoniet Maquda Refuġjati. Fl-opinjoni tiegħi din mhix biss illegali, morali indiċenti anke, imma anke mhux prattika għaliex għal xur l-intervisti sabiex ikun hemm rikolazzjoni ta' 160,000 persuna li ftemu dwarhom fil-Kunsill ma ħadmitx. Għalhekk issa ħan naħdmu bil-ġirja sabiex nir sabiex naraw l-impersuni għandhom jirritornaw it-Turkija din hija ridikola. hemm persuni illi mietu irrib il-Greċa u dan huwa tan mistħija l-mexxejja tagħna. Grazzi, dan huwa pass interessanti li nieħdu il-Kunsill il-Qorti. Issa l-ħar kelliem. Is-Sur Ungarjano. Signor President, ħanżit ċift tlinkwiet Jina smajt kellim wara kallim isemmu u jitkellmu dwar is-solidarjetà. Nixtieq infakkarkom li hemm żewġ pajjiżi r-Romanija u l-Bulgarija illi zammu barra miex zona Schengen. Kemm il-darba mhux darba biss iddikjarawhom li mhux ma jistgħux mhux xirqasa biex jingħaqdu maż-żona Schengen. nimmaġinaw li għada jkun hemm mewġi ta' mewġa ta' refugġati li jiġu minnaħa tal-Bulgarija u l-Romanija mill-Bahar l-Iswed. Ir-Romanija u l-Bulgarija għandhom għalfejn iħossuhom imwarbin. kien hemm situazzjoni tajba li jista' jkun ma tibqax teżisti, però hija situazzjoni favorevoli għal pajjiżi ta' tieni grad pa' Romania u l-Bulgarija. Grazzi, kellna l-opportunità li ħallu ma jitkellmu kemm iridu. Id-dibattitu kollu importanti u xi kultant għajjem emozjonijiet Aħna nifmu illi għalissa qegħdin nieħdu ir-riskju ma jfissirx li se ssir imma l-Ewropa qed tirriskja illi titlef l-immaġni tajba fil-dinja għaliex qegħdin nifokaw fuq soluzzjoni jew tnejn biss. Forsi sentejn ta' kontroll fil-frontieri jistaw ikunu zejda. Mux biss għal-bazi legali anki il-Komissjoni tista' tkellem fuq dan, imma anki dak li se jidri għal-ċittadini tagħna li l-frontieri u għal sentejn. Aħna najxu naħdmu flimkien fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq immur lura għal kwistjoni tal- ta' 850 miljon refugġati li ġejjin fl-Ewropa. Li kiku il-sistema ta' Dublin ħadmet mod perfett fl-aħħar sena l-applikanti kollha kienu jiġu reġistrati fil-Greċja. Il-proċessi kollha kienu jibdew fil-Greċja u l-Greċja kien kollha iżom dawn il-refuġjati kollha li kieku jiġu aġġettati bħala persuna l lażin. Inħarsu lejn is-sitwazzjoni fil-Ġermanja minn fejn ġejja jien. Aħna pajjiż kbir u sinjur imma maħniex sissa lesti illi nirreġistraw l-immigranti kollha li deħlin. Sissa maħniex lesti illi nibdew proċeduri ta' azil għal l-immigranti kollha li deħlin fi żmien qasir, imma qed nistaqsu lil Greċja biex tagħmel dan. Jekk nirreferi għal sistema ta' Dublin, ir refuġġjati kollha li ġaċċettjati irridu jibqgħu għal ħames snin li ġejjin fil-Greċja u trid ukoll li ġor il-pis illi tibat lura il-refugġati jekk il-pajis ta' oriġini jaċċettom. Din hija s-sitwazzjoni li fih qiegħda l-Greċja. Il-kwistjoni illi nalqu jew nikkontrollaw il-żona Schengen sabiex nikkontrollaw il-frontieri interni ser twassal imma forsi ibst punt u forsi kummissjoni tista' tirrispondi se wassal għal stat membru wieħed jew tnejn jew tlieta se jkollhom iġorru l-pis kollu tal refuġġjati u l-kumplament jgħidu illi m'għandhomx jaqsmu għax hekk jgħid ir-regolament ta' Dublin. Waqt id-dibattitu qed inħarsu lejn soluzzjonijiet interni imma jekk niddiskut ninsistu fuq dawn ir-rotot ta' Schengen minnajr ma nsibu soluzzjoni għal rilokazzjoni minnajr ma niżguraw li f'pajjiżi terzi il-refuġjati kollum kondizjoni tajbin mela l-Unjoni Ewropea jista' jkollha problemi kbar ħafna li nipprova in inżom lura xi emozzjonijiet, però se nagħti l-kelma lill-Kummissjoni illi forsi tista' tirrispondi għal mistoqsijiet u l-kummenti kollha illi għajmu il-membri tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura President, jiena kuntent li nara ħafna MPs saqsew l-Komissjoni sabiex imur lura għal Schengen normali. Schengen normali miex xi ħaġa illi tista' ġib bistqarrija sabiħa fil-Parlament Ewropea. L-Istati membri jridu jaqblu u dan mhux kompitu faċli. Irridu naħdmu il-kol fl-imkien sabiex immorru lura lejn Schengen għax jekk le Schengen se sejmut. jmut. Ma nist Tewx immorru lura s-situazzjoni normali u ma nsibux soluzzjoni. Taraw xidri. Taraw xidri f'post demokratiku. Iqum l-estremizmu. Għalek rridu morru lura l-Schengen fil-kondizjonijiet tajba il-koll naqblu li rridu nirriformaw il-sistema ta' Dublin u li miex ġust ġusta ma mal-Greċja li trid taffaċċja il-każijiet kollha ta' ażil. Mezza, però rridu il-maġġoranza ġewwa l-Kunsill sabiex nirriformaw il-Dublin. Il-Kummissjoni qed taħdem bisħieħ sabiex issib il-kundizzjonijiet it-tajba sabiex tirriforma is-sistema ta' Dublin. Dan wassalni għal mistaqsija minn Missur Depre. Iva għanna ipproponejna illi kunem komunikazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni fuq il-futur ta' Dublin u il-persuna qed tifittxu l-azil fis-16 ta' Marzu imma posponejnija għas-6 ta' April għax hemm summit il-ġurnata ta' wari u ma kien hemm l-ebda sens illi il-ġurnata ta' qabel f'nofs il-negozjati mal ma' Turkija il-riforma Tublin u dan kien ifixkel id-dibattitu aħna naqblu mal-Parlament rridu nirriformaw il-Dublin. Pero posponejnija bi 15 imma f'April se jsir dan. Dan ma jfissirx illi sistema ta' bħalissa hija ma diċ teżisti, ma jfissirx li il-Kummissjoni għalit li se jkun hemm riforma tal-leġizlazzjoni dan biddel kollox. Din timbidel meta il-Parlament, il-Kunsill jiftemu b'kod deċiżjoni fuq il-sistema l-ġdida. Meta din tiġi adottata, din tiġi infurzata wkoll. Xi fisser dan? Għalfejn is-sospendejna l-Dublin għal Greċja mhux minħabba l-influssi kbar, mhux għax piż kbir għal Greċja, meħabba iżda il-kondizzjonijiet tal-riċeviment ġewwa il-Greċja li ma kinux adattati. Aħna irridu illi l-immigranti meta jaslu fil-Greċja ikunu trattati tajjeb il-Greċja għandha ħafna progress xi tagħmel lejn dan l-objettiv qed naslu hemmhekk imma rridu nikkonsidraw li daħlu l-Greċja lura fis-sistema ta' Dublin. Ma nistgħux nibatu lura miljun refuġġjat li waslu s-sena l-oħra lura fil-Greċja. Irrid ikun hemm il-possibilità li nibatu però n-nies lura fil-Greċja sabiex nevitaw movimenti oħra għax jekk il-persuni jkunu jafu li jistew jimxu fl-Ewropa minn art fixkil, se jagħmlu dan. Imma jekk ikunu jafu illi se jindbatu lura skont is-sistema ta' Dublin, dan illimita il-movimenti sekondari. Ejjew naffaċċew il-verità, ir-relokazzjoni ma kienieċ qed taħdem għaliex il-frontieri kienu miftuħa. Jekk ikun hemm missier b'familja ikollu il-possibilità illi tistenna 15 u ma tax feħħat intbat jew tista' tmur direttament lejn il-Ġermanja wara jumejn. Inti se tasal li tmur il-Ġermanja. Dan huwa ħafna iktar diffiċli issa illi tassal il-Ġermanja iżda bdiet ir-rilokazzjoni. Qed nagħmlu 300 rilokazzjoni fil-ġurnata bħalissa għaliex issa l-rifuġjati jafu li dik hija l-aħjar alternattiva. Ejjew naffaċċaw il-verità, jekk irridu li ir-relokazzjoni taħdem, irridu proċedura fil-frontieri tajba. U dan kien is-sinifikat tal-komunikazzjoni tal-Komissjoni dwar iftejji ma' Turkija. Smajt xi kollegi, xi membri jgħidu jitkellmu dwar dan. Is-servizz legali tagħna u dak tal-Kunsill jikkonsidraw li huwa legali dan il-ftejjin. It-Turkija tista' tiġi ikkonsidrata bħala pajjiż terz sigur għal dan il-lan. Fis-17 ta' Marzu qedna illi jekk il-kondizzjonijiet li ntlaħqu jekk il-Turkija tirrispetta l-Konvenzjoni ta' Ginevra, dan kollu jista' jaħdem. Għalhekk issa qegħdin naħdmu kemm mal-Greċja u mal Turkija, it-tim ta' avukati tagħna qegħdin hemmhekk sabiex is-sistemi legali jissaħu jkun hemm il-garanziji illi meta s-Sirjani jiġi ritornati ġewwa Turkija dan isir skont il-Konvenzjoni ta' Ġinevra l-Prinċipju Internazzjonali u l-Komplament. Aħna qed ngħidu li s-Sirjani se jmorru lura t-Turkija mhux is-Sirja dan huwa differenti dak li qed nagħmlu huwa li nikkonsidraw il-Turkija bħala pajjiż terz sigur. Jekk kull persuna li tasal fil-gżejjer Grigi tista' tapplika għall azil se jkun hemm evalwazzjoni u jekk il-persuna tkun ta' riskju għalija li tidbat lura Turkija din ma tit ma tindbaċ lura il turkija Se jkun hemm sistema ta' appell. Qed nagħmlu kollox b'mod legali u nsaħħu s-sistemi legali. Fejn titħol il-proċedura ta' żiż kont artiklu 8 u 30 illi ġiet adottata kemm il-Parlament u kell konsil Aħna qed nabbassaw ruħna fuq dan. Dwar il kumenti ta' Sinjura Verġak dwar il-rotot legali, aħna naqblu li għanna bżon ta' aktar l-rotot legali, rajna, edna fil-komunikazzjoni illi aħna et ninforzaw u kol politika dwar il-rotot legali. U taħt il-ftejjim bil-Unjoni Ewropea u t-Turkija li seħ il-ġimgħa li għaddiet, aħna nitkellmu dwar il-fat li il-relokazzjoni jippermetti lil 54,000 persuna li jiġu rilokati. Dawn dan se jiseħ direttament mit-Turkija. Dan naħseb li huwa l-ikbar ftejim li qatt intlaħaq f'termini ta' numri. Aħna edin inżidu rotot legali. Naf li dan huwa biżbidu, però jina nilqa dan l-iżvilupp pożittiv, grazzi ħafna. Grazzi ħafna lill-Kummissjoni u jina naqbel bisħieħ illi l-ewwel net da kollu li qed tagħmel il-Kummissjoni għandha bżonn però l-Istati membri Mhix ċerta però illi biss in-numru ta' refuġjati wassal għal żieda ta' partiti estremisti fil- fl-Ewropa. It-tiet punt iva jiena naqbel dan huwa biss l-ewwel pass. Dak kollu qed nagħmlu fil-settur tal-immigranti huwa l-ewwel pass, mhux l-istampa sħiħa. Jiena naqbel forsi jekk nistgħu naħdmu illi nerġgħu nibatu lura refuġjati lejn il-Greċja, imma mbagħad irridu skemi ta' rilokazzjoni li jistgħu jarni, Forsi l-istati membri però jistgħu jgħidulna jekk dawn l-affarijiet ma jibqgħux biss fuq il-karta imma għandhomx il-rieda vera illi jikkolaboraw fir-rilokazzjoni. għaliex bekk nistgħu forsi nsibu soluzzjoni finali tajba. Jiena nixtieq ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jekk jixtiequ jitkellmu fuq il-kummenti tal-kollegi tagħna. Grazzi, Signora President, nixtieq infakar dak li qed fl-ewwel konklużjoni tiegħek, aħna l-koll rridu immorru l-lura għal-normal. Aħna qed naħdmu fuq dan fil-kunsil. Qed naħdmu fuq kwistjoni differenti. Qed nilqgħu kwistjoni differenti. Il-kunsil qed jaħdem fuq proposti leġislattivi illi ġew imresqa mill-Kummissjoni, pereżempju il-proposta għal gwardji kostali Ewropej, il-riforma ta' Dublin u l-immigrazzjoni legali bħala prioritajiet ukoll fejn jidħol il ftajim li sar mill-Kunsill Ewropew il-ġimgħa l-oħra naħseb li irrid naqbel ma' dak li qalet il-Kummissjoni. Jina nistenna illi fil-ġimgħat li ġejjin naraw li s-situazzjoni fejn titħol ir-relokazzjoni tista' titjieb. Grazzi ħafna. Okay, thanks a lot. Tajab, grazzi ħafna. Insejt infakkar illi forsi l-emozjonijiet li tajam il-fat illi nibatu lura il-refugjati il-lejn is-Sirja il refugjati il lejn sirja il is sirja ma relatati ma' xi kummenti tal-Turkija li lest li jibnu bini sigura rifugjati ġewwa Sirja. Hemm xi rapporti li joħolqu dubi fis-sitwazzjoni. Peress li għandna xi minuti li jibqanna, rajt li s-sinjura Verge għalli t-ideja xie kommenti, terġa titkellem? Iva, Signora President, jek permetti li l-Kommissjoni edha tajt li fl-axar eh, wasanna għal pass ta' riammissjoni ta' 300 persuna ta' kuljum. Aħna nafu li 160.000 huwa eh, eh, fisser li għanna bżolli namla ħafna iktar minn hekk. Aħna nafu li anki li naqsu biftit il-numru ta' persuni li qed jaslu Greċja f'dan moment huwa minn 1000 sa' 3000 u li dan il-moviment, dan il-flus mux sejqaf kif ġipu laħa. Jena nishtiq kun naf kif il-Kommissjoni eh, taħseb illi tista tissodisfa dawn il-bżonijiet u kif biħsiba tirrespetta l-liġi internazzjonali l-lin mill-li tajdenna li il-Turkija huwa eh, pajis sikur għalix rispetta il-kriterji, li ma kriterji jgħidu li il-Turkija hija pajis eh, sikur għalix l-informazzjoni il qed tasalli fuq il-Turkija bħalissa eh, ma jikonferma għalix dak li qed tajdu intom. Forsi konna dawn il-kriterji ma la kem jista' jkun sabiex imbagħad nkunu nistgħu nagħmlu ġudizzju. Okay, before I come back to that, Monsieur Depre. Appel immur lura lejn dan is-Sinjur Depre. Iva, Signora President. fil osor ħafna, għax nirt nkun ċert mija fil-mija li fimt dak li għal. Mela, Issa, fil-dokument l-2016, il-Komissjoni għed ti prezent il valutazzjoni ta' trasferiment lejn il greċa bħala regolament ta' Dublin memx effett retroattiv iġifir għedin nitkelmu biss fuq dawk li jiġu wara eh, data determinata fissa ġifir ta' marzu per eżempju inti zgur fuq dan u veru. Grazzi. Okay, I'm not sure if the Tajjeb, min xerta jekk il-Komissjoni tixtieq xi xi ħaġa, xina naħseb illi l-mistoqsija jekk it-Turkija jiex pajis terz sigur, hemm xi kriterji illi irridu nikontrollawhom palma maqlet il-kum jien nix sodisfatta totalment imma hija ċara illi it-Turkija trid taħdem dwar il-lista ta' min jista' jkun persuna qed tifittex l-azil, irrid trid taħdem fuq il-kriterji tal-konvenzjoni ta' Ġeniva fuq is-sistema ta' viza għad liberalizzazzjoni tal viza Naħseb hemm xi 75 punt li Turkija trid tadel fuqhom u t-Turkija laħqet biss 32 minnhom. Aħna naqblu li hemm ħafna xogħol xi jsir fejn jitlu l-istati membri tagħna. Jiena nifhem it-ħassib tagħkom li tliet mit li 300 refuġjat rilokati ta' kuljum fl-Unjoni Ewropea jidher li huwa numru żej ħafna, però minnaħa l-oħra jekk insiru nafu li minn Settembru tas-sena l-oħra aħna għamilna rilokazzjoni ta' xi 900 refuġjati, il-fat li jissa huma 300 fil-ġurnata huwa progress, forsi mhux biżejjed, però huwa progress, għandna bżonn ta' forsi iktar ħin il-Kommissjoni ma trix terġa' titkellem għalhekk jiena nirringrazzja lill istituzzjonijiet u l-kollegi kollha tal-parti tagħhom f'dan id-dibattitu importanti u forsi ngħaddi l-aħħar kumment. Jiena naħseb li huwa neċessarju li jkun hemm kontroll tal-miżuri kollha li huma implementati u pjanati mill-Kunsill illi se jgħaddu mid-deċiżjonijiet tal-Parlament fejn jitlu direttivi u importanti wkoll il-Parlament Ewropew ikkun parti mill-mekanizmi ta' kontroll sabiex niżguraw il-valuri tagħna jinżammu. Iżda din hija xi ħaġa li rridu niddiskutuha f'kuntest ieħor. Grazzi ħafna ta' dan il-punt kollegi issa se ngħaddu għal punt li jmiss fl-aġenda. Il-punt li jmiss saċertu punt huwa wkoll relatat ma' żona Schengen. Il-bażi legali ta' ta' sistema ta' sistema ta' informazzjoni ta' Schengen ta' tini ġenerazzjoni li tipprovdi il-possibilità illi jintużaw il-marki ta' swaba illi huma maħżuna fil- sistema ta' informazzjoni ta' Schengen sabiex nidentifikaw persuna b'bażi tal-marki ta' swaba tagħha. Dan huwa kumpless bil-perspettiva teknika għaliex irrid ikun hemm kontroll mal tul kollha fil-database. Kien hemm intlaħaq kompromess li skontu din il-funzjoni tiġi attivata biss ġala darba it teknologija tkun lesta għal dan. Din edha f'artiklu 22 ċe u il-Kummissjoni kalla tippreżenta rapport fuq id-disponibilità u kemm pronta it-teknoloġija u l-Parlament għandu jiġi konsultat dwar dan. Il-koordinaturi legali deċidew li jippreparaw riżoluzzjoni sabiex jagħtu il-veduti tal-Parlament. Jina ħannati il-kelma l-darbohra l-Komissjoni sabiex jippreżentaw dan ir rapport u mbagħad li proġedu bil-mistoqsijiet minnaħa tal-membri Issa, Sur Jelsin. Skużawni, Sinjura Jelsin. Għandek il-kelma. Il-war nofsinari tajjeb membri onorjari tal-Kumitat Libe, Sinjura Presidentina, Sinjura Jensen, u jina responsabli mis-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen. Jina ġeja minn unità trebbe tal minn DG Home u ser naqsam informazzjoni ma'kom li hija l-operazzjoni ta' suċċess ta' sistema ta' informazzjoni ta' Schengen ta' tieni ġenerazzjoni. Din is-sistema daħlet fil-operazzjoni fil-, -operazzjoni fil l 2013 sa minn dakinhar żvilupp sviluppat u saret strument ta' sigurta fil-Europa fil-sigurta tal-frontieri u dan ma nistawx nimmaġinaw minnajr il sist snin. Bdejna l-operazzjoni fil 10 april 2013 u dakinar kellna 47 miljon rekord, illum għanna 64 miljon rekord. Bdejna b 28 stat membru imma sa mill-April Jada għanna u korrenju unit għalek għanna 29 pajis fl-Europa illi mawdin ma din is-sistema. Hemm ukoll il-gwardji tal-frontiera u l-pulizija mdaħlin fil-sistema. Fil-2015 kienem hemm 3 biljun aċċess fi din is-sistema. Fil-2014 kien hemm 4 biljun aċċess, jiġifieri kien hemm żieta ta' biljun sena. Irrid ngħid ukoll dwar l-użu ta' sistema illi fl-2015 aktar minn 150.000 azzjoni tal-pulizija tieħdu għabbażi tal-informazzjoni fis-SIS 2 fil-ġlida kontra terrorizmu din is-sistema u rrit li hija utli. Din hija l-unika għodda fl-Ewropa fejn l-autoritajiet fl-Ewropa jikkoperaw fl-imkien. Huwa importanti li, kun, li konna din is-sistema. Huwa importanti li niskuraw l-użu sħiħ ta' din is-sistema. Bħalma Sur Njura President għalet fuq il-bażi tal-artiklu 22 ċe il-Kummissjoni kienet obbligata li tippreżenta rapport dwar id-disponibilità u kemm pronta din it-teknoloġija sabiex tfittex għabbażi tal-marki ta' swaba fis-sistema. Għaliex dak kien l-iżvilupp kbir li rridu namlu fil-futur. Dan ir-rapport irrit jiġi konsultat flimkien mal-Parlament Ewropew u aħna kontenti għal din l-opportunità llum li nistgħu niddiskrivu kemm ta' suċċess din is-sistema u kif taħdem. Sabiex ikollna sfond iktar ċar. Hemm diġà records ta' marki swaba fis-sistema bħalissa hemm aktar minn 83,000 imma jistaw jintużaw biss sabiex jikkonfermaw l-identità ta' persuna. Lek jekk persuna tiġi identifikata għabbażi tal issem u id-data ta' twelit, għalek din il-tfittxija tista' tiġi ikkonfermata skont il-marka ta' swaba li qegħdin fis-sistema. Aħna qed nimraw li kolna pass iktar u illi naraw l-identifikazzjoni tal-persuna fil-sistema. Il-funzjoni tal-marki ta' swaba li kienet waħda mill-titjib fit-tieni ġenerazzjoni ta' SIS hija użata minn 29 pajjiż hemm żewġ pajjiżi anzi li mhux qed jużawha bħalissa imma qed naħdmu magħhom sabiex jimplementaw kemm jista' jkun malar sabiex jikkonfermaw l-identità tal-persuna hekk kif hija imbasra. Aħna nemnu il-pass il nużaw is-sistema għal proċess ta' identifikazzjoni hija progress fl-Ewropa għaliex bħalissa fl-Ewropa memm l-ebda sistema awtomatika ta' rikonoxximent ta' marki ta' swaba għal tas-sigurtà. Hemm vojt fejn titħol di situazzjoni fl-Ewropa. Hemm ħafna immigranti li mhumiex dokumentati jew inkella li il-dokumenti mumiex mhumiex huma dubjusi għaliex il-jura dak miex database ta' sigurta imma pjuttost fuq l-azil u għalla daqstan tista' tintuża biss b'mod limitat għal finijiet tal-infurzar tal-liġi. Fl-istess ħin hemm modus operandi li qed jintuża dejjem aktar mill-kriminali li jużaw l-identità falsa u dokumenti folots. Essenzjalment aħna rajna li 25% tal-allerti fuq persuni fis-sistema Eh, għandhom eh, isem falt, ġifiri 25% tal-persuni jużaw ismijiet u identitajiet differenti u dawn diġa edin fil-sis. Għalek u importanti li aħna jkonna din il-funzjonalità sabiex nizguraw li permezz tal-marki ta' swaba il-persuni kollha jistaw ikunu identifikati fuq il-frontieri jew fit-territorju anki jekk huma jippreżentaw ruhom b'identità differenti. Issa biex imur lura għal rapport li huwa suġġett għad diskussjoni tagħna biex inkunu ċerti li t teknoloġija hija disponibbli u lesta, il-Kummissjoni fl-2014 fdat lil Joint Research Center li huwa ukoll direttora ġenerali tal-Kommissjoni biex iħejji studju biex jeżaminaw fid-dettal kif din il-funzjonalità tal market ta' swaba qed tiġi użata għal finijiet ta' identifikazzjoni fuq livell nazzjonali u livell Ewropew. Huma ħejjew rapport dettaljat ħafna li jinstab ukoll fuq il-sit tal-JRC jiġifiri jiġifieri jekk intom interessati fid-dettalji tistgħu taraw hemmhekk u bażi ta' dak l-istudju aħna ħejjejna ir-rapport u isna wkoll il-GRCs eh, ir-rakkomandazzjonijiet tal joc Il-JRC eżamina il-, il il-sistemi jura dak u vis illi huma diġà bbażati fuq din it-teknoloġija. Għalissa il-VIS fih madwar 17 miljun rekord tal-market ta' swaba u Eurodac għandu 4.3 miljun ta' marki ta' swaba reġistrati ġo fih. Barra minnek il-JOC eżamina u koll il-sistema ta' disa' uffiċji nazzjonali biex jara jekk hemm xi teknoloġija u fit-tmiem tal-istudju urew illi teknoloġija teżisti u hija disponibbli u qiegħda tintuża b'suċċess ħafna aktar milli se tintuża fil-SIS. Issa kif se nimmaġinaw illi se tintuża din, din il-funzjonalità tal-identifikazzjoni tal-marki ta' swabba fl-SIS bħalissa hemm iktar minn 800,000 rekord ta' persuni fil-sistema u għalhekk ir-rekord tagħhom jistgħu jkunu memuża biss ma' kategoriji ta' alerta eżistenti jew inkella rekords alfanumeriċi, ġifieri tkun hemm diġà isem u data ta' twellit tal-persuna ikkonċernata. Aħna ma nistennewx illi dan il-numru ta' persuni se jizdiet għaliex baqa kostanti f'dawn l-aħħar snin. Qed nistennew ukoll illi l-biċċa kbira minn dawn ir-rekords tal-market tas-swaba se jkunu eh, memuża ma' l-arrest illi l-iktar eh, kategorija importanti u anki l-lets of entry sabiex dawna nevitaw illi persuni minn pajjiżi terzi jirġaw jiġu jiprofaw eh, jipprovaw jidħlu fl-Unjoni Ewropea wara li jkunu diġà intbatu lura. Fuq din il-bażi il-daqs tal-uffiċċju tal-SIS se jkun iżar mis-sistema tal-sistema nazzjonali eh, tal-marketa swaba u anki Eurodac u VIS Issa flima ċirkostanzi jistaw ikunu kontrollati dawn il-market aswaba. Kif jintużaw, kif għattilkom fl-2015 kienem 3 miljon darba li kien hemm intuża l-aċċess għas-sess, aħna ma nafux kemm ġew kontrollati persuni, ma nafux minn dan il-numru ta' 3 miljuni kemm kien hemm persuni jew oġġetti, aħna nafu illi se jkun hemm momenti fejn dawn ir-rekord se jkunu kontrollati l-ewwel meta inkunu ikun hemm talba l-viża fil-konsulat, il-konsulat irid jiċċekkja il-VIS u fl-istess waqt jista' jiċċekkja wkoll l-SIS għaliex biex eh, ikun hemm entry alert fil-SIS irrid ikun hemm ukoll użu estis tal-funzjonalità tal-market swaba biex jiċċekkjaw ir-rekords tal-market swaba meta ssir applikazzjoni għal viża Każ ieħor tal-użu jista' jkun li meta rikonoxximent tal-market swaba fuq il-frontieri għal persuni minn pajjiżi terzi meta jaslu mhuwiex segret li s-sistema ta' dħul u l-ħruġ se tidentifika wkoll il-persuni għall-bażi tal-marki ta' swaba tagħhom u fl-istess ħin jistgħu jużaw ukoll eh, din is-sistema biex jibdew ifittxu fis-sistema SIS permezz tal-marki ta' swaba. U wkoll permezz tal-mobile terminals jew inkella fil-assess tal-pulizija li niċċekkjaw il-persuni li jkunu diġà fit-territorju tal-istat membri palma għadna il-sistema ma taħdimx bil-black msejħa latent prints għalix dawn il-prints jittieħdu f'ċirkostanzi kontrollati dwar persuni li huma diġa marufa mill-autoritajiet, situazzjoni fejn aħna nistgħu nimmaġinaw illi dawn il-latent prints huma il-persuni nieqsin diġa hemm erbajn rekord ta' tfal eh, nieqsin fil-sistema SIS u eh, jekk f'ċerti ċirkostanzi kontrollati jista' jiġi provati li l market ta' swaba fuq oġġett huma tal-persuna jew tal-tifel jew tifla li huma neqsin, mela dawn ir-records jistgħu eh, jiġu eh, inklużi mal-allerta dwar din il-persuna nieqsa, missing person alert essenzjalment l-implementazzjoni kif qed naraw aħna se tkun implementazzjoni gradwali Aħna beħsibna li din il-sistema se tkun inkluża fiju Liza u dana sa tmim l-2017. Issa, skont il-bazi legali u skont il-formulazzjoni eżistenti tal-artiklu 22 ċe tal-istrument legali me mebda obbligu għall-istati membri li jużaw din il-funzjonalità, ma naħsbux li l-istati membri kollha se jibdew l-implementazzjoni fl-2017, imma naħsbu illi l-implementazzjoni tkun gradwali hemm stati membri li huma interessati ħafna fija u naħseb illi se jkun hemm ħafna minnhom li jistgħu jibdew eh, ftit wara u oħrajn jibdew aktar tard Għalek l-ideja jelli naħdmu fl-imkien ma l-istati membri u l-esperti tagħhom sabiex naraw kif se tkun il-kwalità tal-marki ta' swaba dan huwa wieħed mill-elementi l-iktar importanti li jkun hemm kwalità tajba ta' dan il-marki ta' swaba sabiex ikun jistgħu jintużaw għat-tfittxija. Umbagħad biex eh, niddefinixxu r-rekwiżiti tan-negozju għal eh, ġifiri il-żmien ta' meħtieġ għal respons, il-kwalità, flima situazzjonijiet se tintuża jew jintuża u mbagħad tibda tinħoloq l-istruttura, l-arkitettura, diġà bdejna diskussjonijiet fuq livell tal-esperti mal-istanti membri u ma li u liża u nixtiequ illi din id-deċiżjoni ta' implementazzjoni tal-Kummissjoni nixtiequ li tkun diġà f'posta sal-tini nofs tas-sena. Mbagħad nibdew bl-implementazzjoni konkreta li għandha tkun mitmuma sal-aħħar tal-2017. Grazzi. Grazzi ħafna għal dawk l-ispjegazzjonijiet li tajtna. Għanna storja twila ta' tekniċi, teknika illi edha taħdem fil-sistema ta' SIS u oħrajn le. Ikkun interessanti li nidħlu fid-dettalji biex naraw kif din se taħdem u forsi kunu nistaw nibdew nużawa fl-2017 hemm xi kollegi li ħadmu fuq dal-kwistjonijiet jew oħrajn simili għalhekk naf li hawn min jixtieq jintervjeni u s-sur Kowejju kien l-ewwel li jolla jdeħ. Jiena nixtieq illi ngħid illi huwa utli ħafna li jiddaħlu il marketa swaba fis-sistema għal raġunijiet illi diġà ġew spjegati u għal żewġ raġunijiet oħrajn ukoll L-ewwel għaliex ir-rappreżentant tal-Kummissjoni qalet li e, dawk li jisirqu l-identità Umbat il-problema ekkim sejħa John Smith meta jkollok isem li kun komuni ħafna jkun hemm proċeduri kontra dik il-persuna għal raġunijiet żbaljati għaliex aħna nkunu qegħdin infittxu persuna bl-istess isem imma nkunu badna mal-persuna ħażina. Issa, l-użu tal-marki ta' swaba huwa mezz ta' kif wieħed jinduna minnu il-persuna e, li aħna nkunu qegħdin infittxu jew irridu ngħinuha jew irridu nżommuha, etc. It-tieni ħaġa li rrid ngħid huwa li fl-aħħar rapport li aħna rċevejna bosta snin ilu Waħda mill-problemi ewlenin kienet propju il-kwalità ta' dawn il-marki ta' swaba u dak iż-żmien kważi 25% tal-marki ta' swaba ma setgħux jintużaw għaliex il-mod kif inġabru ma kienx mod tajjeb sabiex ikunu jistgħu jintużaw. Il-Kummissjoni Ewropea għamlet eh, dan l-istudju eh, permezz tal-JRC u għedin eh, eh, jirrakkomandaw li jintuża il life scan, jiġifieri marki ta' swaba illi jittieħdu mill-screen u mhux is-sistema ta' qabel li tuża l-inka Umbat jissir scanning tal-dan il-marki ta' swaba li kunu jisaru bil-linka. Naħseb illi bekk jinnissaw ikonna marki ta' swaba ta' kwalità tajba u l-problemi li kenna fl-modi ikunu nistaw innaqsuhom ħafna. Biex nikkonkludi, Sinjura President, irrid insemmi problema oħra. Eh, problema mhux b'dan ir-rapport imma xi ħaġa li fil-fema tiegħi għandna nistudjawha fil-Kumitat Libe anke flimkien mal-Kummissjoni u l-Kunsill. U din hija il-problema ta' dawk li aħna sejħulhom breeder documents. Bis-sistema il-ġdida aħna qegħdin nafdaw f'dawn il-dokumenti passaporti elettroniċi Jiena hemmhekk għandi l-marka tas swaba tiegħi u jiena nista' nipprova illi dan il-passaport dak ir-ritratt li hemm fil-passaport huwa tiegħi għaliex hemm iċ fil-passaport tiegħi. Imma jekk ikun passaport iffalsifikat, ifisser illi ikun hemm ir-ritratt tiegħi imma mhux ismi ikun l-isem ta' Catherine jew ta' xi ħadd ieħor. U bil-marki ta' swaba tiegħi m'għandniex mezzi legali fuq livell Ewropew biex niddeċiedu li ma huma dokumenti li kull stat membru irrit juża biex joħroġ dan il-passaport. Huwa il breeder document ma nistawx nilleġislaw fuq din il-kwestjoni, ma jekk aħna rridu konna fiduċja f'dawn id-dokumenti, din il-problema irridu nindirizzawa. L-istati membri qegħdin joħorġu id-dokumenti kif edin jiverifikaw minu s-sit tad dokument is-sit leġittimu tal-passaport. Naħseb li rridu nisħu iktar fuq il-sim tal-aħjar prassi u anki madana kollu xorta ma nistawx nil-leġizlaw fuq dan is-suġġett irridu nieħdu deċiżjoni fuq livell politiku jekk dawn id-dokumenti aħna se jkollna fiduċja fihom irridu nkunu ċerti li l-proċess għal ħruġ tagħhom qed isir bl-aħjar mod possibbli. Grazzi.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 imma nistaw naraw kemm jistaw jiġu falsifikati dawn id-dokumenti, ovvjament din hija ħaġa importanti u nixtieq nżid ngħid fuq il-kwistjoni tal-kwalità eh, ta' ħid tal marki tas-swaba hemm ukoll talba oħra fuq il marki tas-swaba mit-tfal taħt tal jista' forsi jinbidlu kif jikbru. Is-sur Depre. Euh, merci, Madame la Presidente. Iva, grazie, ħafna Presidenti. Na konti nitkellem ma' Sofi u kondistrat jidispieċini. Mela, issa se nitkellem bis-serjetà, Signor President. Mela, fil-konklużjoni ta' dan ir-rapport, qed naqra illi teknoloġija tal-identifikazzjoni tal-marki tas-swaba hija disponibbli u lesta li tiġi mdaħla fil-SIS 2 għal dawk illi jiftakru diffikultajiet tal-installazzjoni ta' din is-sistema u sorpriżi kbar li kenna, din hija aħbar tajba ħafna, bżonn li wieħed jammetti. U għalek joħorġu ħafna mistoqsijiet, Sinjura, inti qed tevalwa wkoll hawnhekk il-ħila teknoloġika għal konsultazzjonijiet maġla fl-SIS, per eżempju, meta wieħed jgħaddi l-frontieri u jekk right so, għed nitkellmu fuq sekondi għal din il-verifika, inti tista' tikkonferma dana kollu? U li mu il-pjan eh, li mija li mija eh, l fasi f'dan il-proċess għal dawk li mal-ftemet fil-futur fuq il-frontieri intat illi se jaskin sistema l-iktar effiċenti fuq livell Ewropew fil-qasam ta' sigurta' Jekk l-informazzjoni li għandi hija tajba, għedin nitkellmu fuq xi 800 elf eh, identifikazzjoni ta' persuni imma injave eh, kien kienem biss xi design elf digitali u dan nistgħu nispjegawh jekk infaq niftakru illi l-artiklu 23.9 ta' deċiżjoni tal-JHA tal-2006 tajt illi marka ta' soba digitali jistaw ikunu miżjuda għal identifikazzjoni jekk stat membru għandu din teknoloġija. U għalhekk l-istat eh, l-ewwel l-istat membru ma kellux aħna għajdu biss iva ir-regola illi forsi stat membru E għandu dawn il-marki eh, as swaba tal-persuna identifikata għandu biex jikomunikom u wieħed jidħalhom fis-sistema. Iġifiri, jekk tassew id saħħu il-ħiliet tal-SIS fil-qasam tas-sigurtà, naseb hemm din il-possibilità illi tissir regola jew forsi sejr żmerġ. Għajt li jent. Issa inda titkellem ukoll il-fatt illi il-falsifikar huwa modus operandi f'dawk il-persuni illi jidħlu illegalment fiż-żona Schengen. U għasensila sħiħa ta' raġunijiet il-test ta' revizjoni tal-artiklu 7 tal-kodiċi Schengen illi rendi obbligatorji l-kontrolli il fitħul u fil-ħruċ ta' frontieri ta' Schengen jipreferi il elementi biometriċi integrati fil-passaporti dokumenti tal-vjaġġar maħroġin hemm son ikun oġġett ta' verifika. Jekk rajt so. Imma jeżistu ħafna każijiet fejn ċittadini tal-Unjoni Ewropea illi se jkunu wkoll kontrollati sistematikament m'għandhomx bżonn passaport jew ta' xi dokument tal-vjaġġar partikolari biex imorru ċerti pajjiżi, pereżempju jekk imorru mill-Belġu sal-Irlanda jew l-Renju Unit jew l-Marok jew Tunisija. M'għandhomx bżonn passaport kat identità biżejjed, għalhekk insaqsi. Fil-estenzjoni loġika ta' dak li nixtiequ nagħmlu mill-SIS, forsi nistaw wkoll għal karti ta' identità nipprovaw illi narmonizzaw ir-regola permezz tal-liema l-elementi biometriċi jidru skont ir-regoli komuni. Nirrikonoxxi li din deċiżjoni m'għandix tant bħala għan, imma li għalmenu li din hija estensjoni loġika ta' dak li qed għaddej issa għax hekk għandna bżonn strument tal-kontroll sistematiku tal-passiġġieri, jiġifieri l-passaporti u dokumenti li vjaġġaru dak li jistgħu jiċċaqalqu bil karti d-identità l se jkun hemm kontroll effiċenti. Oleg, din hija mistoqsija oħra importanti għandi mistoqsijiet oħrajn imma forsi mhux daqshekk urġenti. Grazzi ħafna niqafaw, Signora President. Ja, vielen herzlichen Dank. Grazie ħafna. Su Debħe, hemm ħafna mistoqsijiet fuq il-possibilitajiet tekniċi il-kwistjoni tal-marka ta' sabak mu ma' siguri, il-kwistjoni tal-dokumenti, eh, tal-vjaġġar. tal dokumenti tal vjaġġar u l-istati membri u l-autoritajiet fl-istati membri jistaw jizguraw li jina per eżempju mmur u najt nishtiq kolli passaport ġdid u jina Martina Müller. Mux veru, ovvjament. Ma l autorita se tkun taf li mux veru u lek hemm tal-boħra fuq dan u batem il-kwistjoni il-sistema kemmi maġla fil-ħajja ta' kuljum ma jider li memħat iktar li xtiq jitkellem, Sinjura Jensen, mela forsi għal-replika tijak issa. Grazzi ħafna, jina grata ħafna ta' dawn il-mistoqsijiet għal parti teknika nadil kelma l-kollega Richard il se jkun jista jwieċe pal dawn il-mistoqsijiet tekniċi ma jina mela ħatijaj nixtieq nindirizza ċerti minn dawn il-kwistjonijiet li ġom għajmin minn eh, l-onorevoli membri. Dak li għal sur kwelo illi marka ta' swab u l-kwalità tagħhom li diġa qegħdin fis-sistema varjaw ħafna u għalhekk jekk l-standard huwa imbassar huwa fuq is-sari manual hija leġislazzjoni vinkolanti ma l-istat membri qed jabu il-PDF files u għalhekk U għalek, dawk il-records illi ma jistawx uh, jirrispettaw din sistema, ovvjament siġu rifjutati mis sistema u għalek aħna nishtiqu illi kunem verifika fis sistema ċentrali u automatikament ikunu permessi biex jaddu dan din il-verifika u mbagħad dawn ir-records eżistenti jiġu eh, mneħin li mhumiex ġifieta dan l-standard. Mbagħad nixtieq ukoll uh, nitkellem fuq is-maka swaba ta' tfal taħt l-età, naħseb li dan huwa punt importanti ħafna fil-jura dak wieħed jista' jkun marka ta' swaba ta' tfal mill-età ta' 14-il sena, imma prevess m'hemmx dan il-limitu għax dejjem huwa suġġett ta' leġislazzjoni nazzjonali, imma rajna ukoll minn rapport tal-JRC il-tfal jistgħu jittieħulhom is-marka ta' swaba mill-età ta' 6 snin b'mod affidabli u hemm teknoloġiji li jeżistu illi jistgħu jagħmlu segwitu jaraw kif jistgħu l-swaba jikbru u s-sistema jista' jagħmel paragun affidabbli u l-importanza diġà tas-sistema sis diġà teżisti minħabba dawn it-tfal taħt l-età mhux akkompanjati u għalhekk li tala sentenilu innotat li hemm tfal taħt l-età illi jaslu u jiġu reġistrati skont is-sistema taljana bil-marki ta' swaba imma mbagħad jaħarbu mill-kampijiet għax ma jistgħu ma jixtuqux jibqgħu l-Italja, ma jagħmlux talba tal-ażil ma biss immigranti regolari fil-jura dak kollek il-kollegi Italjani poġġuhom fl-essa jisma' li se jistgħu poġġuhom biss pala data numerika skont l-isem u forsi għabbaza ta' data ta' twelit smata. u Għalek it-tfal qed u fl-Ewropa u għalissa memx sistema tkun tista' tidentifika dawn it-tfal għax umbat jekk eh, forsi jinstabu f'territorju ta' stat membru ieħor u jgħidu li għandhom isem ieħor, is-sistema ma tkunx tista' issibhom. Umbat, għax fis sistema jura dak forsi wara reġistrati para l-immigranti irregali memx possibilità legali biex wieħed iqabbel il-data tal-market tas-swaba u dan huwa nuqqas kbir. Rikonoxxu da kollu għabbażi tal-proġett Taljan u dan kien l-imbuttana naħsbu illi il-, -il limitu ta' età għat-tfal ta' ta' mhux akkompanjati hemm bżonn ikun ferm iktar baxxa reġistrazzjoni u jekk jindaħlu fl-SIS bħala marki ta' swaba iva jistaw l-om il-marki ta' swaba jekk għandhom inqas minn 14 sena għax l-età medja dejjem qed il forsi xi 12-14 il-sena ta' dawn it-tfal ta' ta' mhux akkompanjati. Issa għal dik li għad tweġiba jiddependi mis-sitwazzjoni fuq il-frontiera u fuq il-VIS dak li rajna jgħal il-sistema tista' tipprovdi tweġiba f'xi żewġ sekondi jiddependi wkoll fuq l-implementazzjoni nazzjonali u il-band tan netwerk imma suppost hekk għandu jkun tamer parti mill-implementazzjoni nazzjonali li jistaw biss jihdu xiftit sekondi fil-aeroporti u fuq il-frontieri se jkun hemm dan il-kriterju biex ikun inqas minn sekondi u għalhekk ġa kenna il-reġiba minnaħa tal-istat membri illi 10 sekondi u matwal wis u għanna bżon innaqsu dan eh, numri ta' sekondi imma jekk xi ħadd pereżempju jtieħdu l-marka ta' swaba f'xi għasa ta' pulizija fuq qegħdin nitkellmu biss fuq xi żewġ minuti mhux ta' se każil għalhekk jiddependi mill-każijiet individwali għal dak li hija ir-reazzjoni bil-Afromerik Data, attualment il-sis jagħti risposta f'żewġ sekondi wieħed jista' jaraħ fuq l-iskrin. Mbagħad għal problema tal-ċip u tal karti ta' identità nadil kelma lil Richard Dinkins li ġib mill-istess unità u għet jitratta id-sigurtà tad-dokumenti jek ti permetti li President nadilu l-kelma. Grazzi, President. Grazzi ħafna. Basikament, s-niċi l-lura għal dak li saqsa is-sur kwelju. Il-preċizjoni ta' sistema ta' identifikazzjoni automatika ta' teħi ta' marka ta' swaba huwa marbut mal-kwalità tal-marka ta' swaba għalhekk jekk imorru lura fil-bidunet tas-sistema tal-viżi tal-vis fej kena ħafna diskussjonijiet għawnek f'dan il-grupp selettiv ġi deċis il-ikonna uh, eh, verifika ta' kwalità fit fitħul illi għalet illi jekk il-kwalità tal-vis ġifiri tal-marki ta' swaba ta' min jitlob lażil huwa baxx wis biex jgarantixxi eh, preċiżjoni ma ħnista nużawhom u il-marka ta' swaba f'dik l-epoka ġew minn entitajiet illi forsi ma kinux jafu sew kif joħodhom eh, joħduhom dawn il-marka ta' swaba pereżempju il ministeri tal-Affarijiet Barranin, konsulati, ecc. F'dan il-pass partikolari din naraw nies li ġu mill-korpi tal-pulizija illi nittamaw jafu sow kif jieħdu l-marka ta' swaba. U meta il-JRC għamlet dan eh, din iż-żjara marru f'bosta stati membri u jaraw il-kwalità reali fl-AFIS fis-sistema konna skantati naraw il il-kwalità ta' tal-marka ta' swaba kienet ta' kwalità għolja ħafna. Kif għal il-sukwerju, għana ħadna l-istess direzzjoni palma minna għal-vis, iġifiri marki ta' swaba s eh, s-namluwom fuq dan il-life scan equipment biex hekk l-epoka ta' Hollywood u ta' l marki ta' swaba maħmuġin mħabba eh, linka issa ħaġa tal-passat. Issa kumment ċkejken fuq il-breather documents nafu l-kol fuq il-proġetti ta' riċerka dawn l-aħar xur għal dik li hija il-pal fidelity juruna illi hemm xi ħaġa li hemm bżonn tiċċaqlaq. Il-Komissjoni s'issa għandha l-operat li huwa pjuttost limitat, aħna naqblu, forsi mill perspettiva politika, forsi xi ħaġa tista' tinbidel biex intejbu situazzjoni. Ma nix nitkellmu biss fuq dawn il-brida documents li huwa element importanti, ir-reċentament rajna huwa il-bidla tal-immaġni tal-wiċċ fejn hemm l-immaġni ta' żewġ persuni illi jitħaltu f'persuna waħda f'wiċċ wieħed u mbagħad jużaw l-istess passaport eh, fuq il-frontieri. Eh, l-età wkoll għandha x'taqsam u kif qal is-sur kwelu jafsow għax pajjisu wkoll eh, għenet ħafna fir-riċerka u riċerka tajt biċ-ċar illi jekk wieħed japplika l-aħjar prassi u marka ta' swabba mill-età ta' sitt snin jistgħu jiġu użati u il-bidliet kif jikber it-tifel huma tant limitati illi lejfes mhuwiex mill-qut. Issa għadak li qal su Dupre, il-riċerka maċla tiddependi minn mill-finanzjament li kunem fuq sistema bħal din biex qablu l-marka ta' swaba, mbagħad neġgħu nitkellmu fuq il-kwalità ma it tillet punt importanti ħafna n-numru ta' records li hemm bżonn jgħaddi minnhom is-sistema jekk nafu l-VIS pereżempju kienet mibnit biex eh, titratta 70 miljun eh, ftit minuti u jekk nafu li s-sistema issa diġà pjuttost anzjana u l-industrija valuviet so, u nafu illi il-sistema ta' Schengen forsi ġekolla miljun mal-industrija u mal-pajizi madwar id-dinja illi għamlu xi ħaġa simili nemnu illi ir-riċerka f'żewġ sekondi, tliet sekondi f'dawn il-miljun marka ta' soba hija possibbli. Insemmejt Smart Borders link hija rabta ovja li kieku jkun hemm marki ta' swaba għal frontieri għalin eh, għal tħul ta' eh, ċittadini terzi f'sistema ikun hemm l-istess funzjonalità li tapplika għas sistema ta' ħruġ u ta' dħul pass l-SIS għal ċittadin ta' pajis terz li jieħdulu il-marka ta' swaba meta jidħol u dawn se jiġu użati biex wieħed eh, jara fleffa eh, fil-sis u wieħed jara jekk hemmx xi prekawzjoni li hemm bżonn tittieħed. Naħseb illi għanna bżonn nkunu prudenti u ma noħolqux eh, taħlita sħiħa bejn id-dokument tal-ivjaġġar għal verifika metrika u il- verifika biometrika tal-SIS. Aħna il-koll għawnek f'din il-kamra għanna eh, passaporti elettroniċi bil-marka ta' swabba tagħna u bil-ritratt sabiħ imma il-kodiċi ta' Schengen tipproponi bidli u tajt illi għanna bżonn għalmenu fil tħul tal fuq il-frontieri dan il-dokument imżon ikun il-proprjetà tal-persuna illi eh, għandha dan il-dokument fejn eh, ir-ritratt l-assisa tal-frontieri jew il-magna jiġu tiġi paragonata għal ritratt fit ċip ta' manda xejn xtaqsam forsi ftit għanda ma' riċerka fl-SIS ta' marka ta' swaba. Jekk ikun hemm din il-verifika fuq il-frontieri tal-passaport u wieħed juża l-immaġni tal-wiċċ u għax raġuni li ma tkun l-assist tal-frontiera jaħseb illi forsi eh, l-ħagġa tinten u għalek ikunem t-tini verifika u ikunem kull tip ta' verifika fil-font. Imma l-proposta tinbidel u tapplika biex wieħed jagħmel din il-verifika fuq dokument tal-vjaġġar. I think two people already mentioned. Nasib diġa is-semma l-omogenizzazzjoni, l-omogenità ta' situazzjoni, il-funzjonalità standard tal-karti d-identità, hemm numru ta' karti d-identità li jistew jintużaw miċ ċittadini mhux biex biss jitilqu minn Schengen jerġgħu jitlu, iżda biex iżiru xi pajjiżi terzi bħal Marokk u Tunisija naħseb huwa ovvju li jekk għandi karta d-identità mamula mill-karta u hemm funzjonalità limitata u hemm minnaħa l-oħra karti d-identità biċċippa hemm xi ħaġa ħażina. Irridu narmonizzaw dan l-approċċ. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Dan kien utli ħafna dan id-dibattitu. Mannix skeda għal dibattiti oħra imma il-Parlament jixtieq jibda riżoluzzjoni sabiex inkun nistgħu nippreżentaw l-opinjonijiet tagħna għal proposta se jkun hemm ukoll dibattiti oħra fuq affarijiet simili illi tkellimna dwarhom bħal frontieri intelligenti, u sistemi oħra hemm ħafna li ħafna affarijiet li se niddiskutu dwarhom. Illi nużaw però il-marki ta' swaba ma nafx u kien se jkun utli. Fil-Ġermani jista' jkollok il-marka ta' swaba fil-kart identità. Jinsissa irrifjutajt il illi namela għax ma rajt b'da riżultat utli din hija dibattitu nazzjonali. Però dan huwa sigur marka tas il-marka ta' swabba jiżguraw illi din il-karta identità tappartjeni lil din persuna. Kien hemm dibattitu wkoll dwar dan u d-dokumenti l-oħra. Grazzi tal-li għamna skambju fuq dan il-fajl importanti ħafna. Issa irrit ngħid li issa għandna nimxu għal-vot. Irrit li lil kulħadd illi ħatużaw il-karta tal-votazzjoni u dawk li madomx il-karta tal-votazzjoni jistgħu ifittxuwa issa għaliex il-vot se jibda fis-26 għaliex ma nistgħux nibdew il-vot u mbagħad minuti wara il-kollegi l-oħra jiġu għal-vot un bat ma jkunx jistaw jivvotaw. Għalek ħantikom ftit minuti ta' pawza u nitlobkom tirritornaw fil-kamra fis sitta u 18 minuta sabiex nibdew il-votazzjoni. Grazie. So, okay, it's now 6.21, so... Tajjeb, mela issa, is-sitta u 21 tajtkom minuta zejta sabiex nizgura illi kullħat ikollu l-karta tal-votazzjoni. Issa senatu għal votazzjoni tal-lum l-applikazzjoni ta' direttiva l-Konsil il-komplement illi tistabilixxi il-affas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjiegu fix-xogħol. Ir-rapporter kienet Helga Stevens, ma nafx jekk tixtieq tgħid xi ħaġa dwar dan. Le, tajjeb, mella, nistgħu nibdew direttament bil-voti. San nagħmlu l-voti kollha b'mod elettroniku u nibdew bl-ewwel emenda. Votazzjoni miftuħa? Votazzjoni maluqa. Il-votazzjoni ġiet rifjutata, l-emenda ġiet rifjutata. Mela, naddu issa għattini emenda l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Adottata emendi tlieta u erba jaqaw għalhekk ngħaddu għall-ewwel kompromess vot miftuħ. L-ewwel kompromess nagħlqu il-votazzjoni. Kompromess ġi adottat. Ngħaddu issa għal emenda numru 6 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Irrifjutata. Kompromett snejn, vot miftuħ. Votazzjoni maluqa. Kompromess ġi adottat il-emendi ta' wara jew naddu għal kompromess numru 3 ta' votazzjoni miftuħa infata dissa votazzjoni maluqa il-kompromess għadda emenda issa 14 vot miftuħ votazzjoni maluqa l-emenda maddiċ, emenda 15 Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-emenda adottata. Emenda 16. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Adottata. Kompromess erba. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess ħamsa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-kompromess għadda. Naddu issa l-kompromess sitta. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għadda. Emenda 23, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-emenda d-diet. Issa għanna il-votazzjoni finali tal-vot ekkibġi mbiddel, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-votazzjoni għaddiet nifraħ li rapporters u il-lejla tajba li l-kulħat il-laqa intemet. Grazie.